Hello to everybody. Good morning. It's great to see you after a break that feels like it never happened actually. Eżis kollegi nilqawkom lura wara il-pawza twila li kellna li issa qed inħoss li saqat ma seħħet u nagħtikom is-sena t-tajba għal kemm xejn tard peress li qed noqorbu lejn tmiemi għan-nar. U mimlijin eh, bix-xogħol Naħseb illi nistaw nibdew nibdew billi nadottaw l-agenda. Għandkom xi kummenti? Sur Betterik joġbok. Grazzi tassew u s-sena tajba lilek ukoll. Għandi mistoqsija fuq l-agenda. Għaliex ma allokajniex ħin biex ikun hemm dibattitu dwar l-ittra ta' opinjoni li tirrigwarda il-ftejm ta' irtirar tal-Renju Unit. Hawnhekk li trattajt li l-Kumitat dwar l impjiegi u l-affarijiet soċjali konsidra l-kwistjoni fil-laqgħa tiegħu ta' 22 ta' Jannar tal-2020 illum. Imma dort l-aġenda u fejn hemm il-votazzjoni m'hemm l-ebda ħin allokat biex ikun hemm dibattitu jew xi forma ta' konversazzjoni. Din l-opinjoni, din l-ittra ilna nafu dwar xi ħames xhur. Ħames xhur ilu li ġiet eh, meħuda din id-deċiżjoni biex inweġbu għal għal din l-itra u kien hemm bosta laqat li seħħew barra dan il-kumitat ma' rapporters huwa biss jumejn ilu li ġi ippreżentat għadan eh, dan l-abbozz la kellna ċans nres u emendi bħala membru ta' pala membru mhux affiljat ma' partit u dal-komitat qatt ma ddiskuta dan, dan l-abbozz. Tkellim, ħan nitkellmu ma fuq affarijiet li diġà tkellimna ħafna dwarhom qabel fuq il-fond ta' ġustament globali naħseb it-tielet darba li se niddiskutu. Ħanna żewġ sessjonijiet se tkellmu dwar ir-regolament ta' sewwieqa, imma naħseb li dinja xi ħaġa importanti ħafna għaliex darwaqt ikun votazzjoni. Għalhekk nitlob illi insibu ħin qabel il-votazzjoni li nistgħu nresquh il-votazzjoni nipposponu għal da filgħodu u llum ikollna dibattitu minn flok. Grazzi. Any remarks from the coordinators maybe? Kummenti minnaħa tal-koordinaturi fuq dil-kwistjoni forsi? Ma jidirx li jawn. kummenti mela ħan jihdu nota tal kommentijak tiegħek sur Patton. Ovvjament nifhem il-punt tiegħek. Fir-rigward tal-proċedura, il-proċedura kienet trasparenti, intom ġejtu informati b'din il-proċedura u jekk hemm biżejjed interess nistgħu niddiskutuha wara nofsinhar wara fil-laqgħa tal-koordinaturi. Are you saying that there is a possibility we will talk about Jiġifieri int qed tajt li ħanitkellmu qabel nivvotaw dwarha jew wara? Sinjura Rafalska, jekk jogħġbok.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 diskussa. Iva, sfortunatament, id-diskussjoni tista' ssir biss wara il-votazzjoni u mhux qabel. Naf, naf li tinstema, eh, naf kif tinstema l-biċċa, imma m'hemmx ħin memx ħin għal aktar diskussjoni fuq din il fuq dan il-punt qabel ma ssir il-votazzjoni. So my dear colleagues, let me welcome here at Eżis kollegi nilqa l-lum għas-sessjoni tal-Kumitat tal-Impjegi żewġ ministri mill-Gvern Kroat li qed jirrappreżentaw il-Presidenza Kroata is-Sur Josep Aladrovic, il-Ministru ta' xogħol u tas sistema tal-Pensjonijiet u is-Sinjura Vesna Bedegrofiċ, il-Ministru tad-Demografija, l-Familja, iż-Żgħażagħ u politika Soċjali. Ser jippreżentaw il-programm tal-Presidenza Kroata nafu illi il-Presidenza Kroata se jkollha bosta sfidi qudiema inkluż eh, Brexit u l budget għal 2021 sa l-2027. Iżda mhux hekk biss Kien hemm ukoll xi files leġislattivi li mhumiex konklużi il-koordinazzjoni il ta' sistemi ta' sigurtà li taħt il-presidenza tagħkom se jkollkom taħdmu fuqha flimkien magħna u illum nixtiequ nisimgħu iktar dwar il-prioritajiet tal-Presidenza Kroata illi huma simili għal prioritajiet tal li għandhom xaqsmu mal-Kumitat tal-Impjegi. Ħanibdew mal-ewwel nati il-mikrofonu lill-Ministru jekk jogħġbok. Poštovana predsjedateljice odbora, Gospodġo Durix Nikolsonova. Grazie tassew, signora President Durix Nikolsonova, jekk jogħġbok onorevoli membri eh, tal-Parlament Ewropew, jiena ninsab grat li hija hawnhekk magħkom flimkien mal-Ministru Bedekovic biex nippreżenta l-prijoritajiet tagħna lil dan il-Komitat kif tafu din hija l-ewwel Presidenza tagħna u aħna eċitati ferm u kburin li qed ningħataw din l-opportunità biex f'dawn is-sitt xhur illi ġejjin nirrappreżentaw dak li jridu ċittadini tagħna, jiġifieri li eh, naraw li jkun hemm ħolqien ta' xogħlijiet, ikun hemm ugwaljanza, pagi diċenti, opportunità ugwali fiċ-ċittadini kollha tal-Ewropa. Kroazja l-iktar stat membru żagħżugħ hija opportunità eh, ta' valur kbir biex eh, konna esperjenzi ġodda u noqorbu ktar il-familja Ewropea tagħna. Qabel ma nippreżenta l-prijoritajiet tagħna nixtieq nieħu din l-opportunità sabiex nirringrazzja l-Presidenza Rumena u Finlandiża għall ħidma tagħhom għall kontribuzzjoni tagħhom. Il-programm tal-Presidenza Kroata huwa bbażat fuq valuri komuni Ewropej, interess, eh, interessi reċiproċi u rispett tal perspettivi differenti. U hawnhekk niffokaw fuq il-benessri taċ ċittadini tagħna ħtiġijiet tagħhom is-sigurtà u l-kwalità tal-ħajja. U din hija raġuni għalfejn matul il-President saħna ser nippruvaw niksbu progress fuq suġġetti li huma għal qalb ċittadini tagħna u li jaffettwaw il-kwalità tal-kondizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol tal-ċittadini tagħna. Ir-Repubblika tal-Kroazja għandha erba' prijoritajiet prinċipali Ewropa li taqqat li tipproteġi li teżerċita influwenza u li tiżviluppa. Il-prioritajiet tal epsco tal-Kroazja huma dawk ta' żvilupp għaliex mingħajr iktar konverġenza u mingħajr tkabbir sostenibbli u inklusiv ma nistgħux inżommu eh, modell ta' stat soċjali għal ġenerazzjoni li jmiss. Għal din ir-raġuni aħna konvinti li implementazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad drittijiet Soċjali u l-prinċipji tiegħu huma bażi eċċellenti għall-isforzi tagħna fil-qasam tal-impjegu politika soċjali u l-Presidenza Kroata tappella għall-applikazzjoni wiesa ta' dan il- ta' dan il-pilastru f'dan iċ-ċiklu istituzzjonali u aħna konvinti li se jkollna tal-appoċ tal-istituzzjonijiet. Aħna bħala l-iżar membru xaqna nisħu id-dimensjoni ta' koeżjoni soċjali bħala fattur prinċipali fit-tisħiħ tal-Unjoni Ewropea u t-tisħiħ tal-identità Ewropea u taċ-ċittadini tagħna. Il-prosperità tal-benessri Ewropea sissa għada ma tqasmitx mod ugwali ma' kulħadd u lantana huwa li nieħdu ħsieb il dawk li huma l-iktar dajfin, irridu nagħtu attenzjoni partikolari lilhom. Sabir, nofru perspettiva aħjar u integrazzjoni aħjar fis-soċjetà u aċċess għas-suq tax-xogħol. L-Unjoni Ewropea u s-suq tax-xogħol tagħha m'għandux biżżejjed ħaddiema kwalifikati U biex u li jinsolvu din l-sfida huwa kruċjali sabiex intejbu l-kompetittività tal-ħaddiema tagħna u l-ekonomija Ewropea. Għalhekk l-ewwel prijorità tagħna hija l-iżvilupp tal-ħiliet għall-kompetittività għall-impjegabilità u nikkonsidraw il-ħtiġijiet globali tas-seklu 21. It-tisħiħ tal-dawn il-ħiliet huwa kruċjali għall kompetittività globali tal-Unjoni Ewropea li trid tlaħħaq mal-pass ta' żviluppi teknoloġiċi ta' ekonomija oħra f'saħħithom madwar id-dinja ħaddiema Ewropej li jkollhom il-ħiliet meħtieġa twassal għal tkabbir il-sħil diġitali, il-critical thinking, li jkunu kapaċi jsolvu problemi huma dejjem domandi li qed jiżdiedu, kriterji li qed jintalbu minn min dawn il-ħtiġijiet iridu eh, dawn il-ħiliet iridu jilħqu l-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol. Sabiex ikollna dan sabiex dan il-modell ikun wieħed ta' suċċess, importanti li niżviluppaw mezzi ta' finanzjament sostenibbli għaliex id-digitalizzazzjoni u l-ħiliet ġodda jeħtieġ aġġornament kontinwu tal-ħiliet biex nisħu l-importanza ta' dan il-punt, nissuġġerixxu wkoll il-konklużjonijiet tal-Kunsill jsiru fuq is-suġġett ta' dawn il-ħiliet u li nippruvaw niddiskutu eh, dan f'konferenza ministerjali fit-12 13 ta' Mejju f'Dubrovnik. Aħna għandna bosta aspettattivi fil-fondi ESF Plus u dan huwa importanti ħafna sabiex niżviluppaw din l-infrastruttura. Għal din ir-raġuni Importanti li jkun hemm konklużjoni fuq diskussjonijiet tal-MFF. Għalkemm l-Ewropa għandha l-ogħla standards tal-benessri fuq il-post tax-xogħol madwar id-dinja dejjem hemm x'jista' jsir. It-tieni priorità tagħna hija l-benessri fuq il-post tax-xogħol. Sabiex nindirizzaw il-bidliet fil-stoq ta' xogħol minħabba żviluppi teknoloġiċi u forum ġodda ta' xogħol, importanti ħafna li dan jiġi meqjus u nħarsu lejn forum innovattivi ta' xogħol permezz ta' dialogu mal-imsieħba soċjali u l-partijiet interessati fuq is soq tax-xogħol insibu soluzzjonijiet għal ehm, sfidi attwali u emerġenti tas soċjetà moderna hija kwistjoni kruċjali l-Stati membri kollha. Lan huwa li nissalvagwardjaw u nħolqu postijiet ta' xogħol ta' kwalità u naraw illi nipproteġu il-protezzjoni tal-ħaddiema fil-waqt illi ntejbu il-bilanċ bejn il-ħajja privata u dik professjonali. Aħna ser nagħtu enfasi partikolari fis suġġett tal-konklużjonijiet tal-Kunsill li biħsibna niddiskutu fil-bidu tal-Presidenza tagħna. Aħna nixtiequ nisħu wkoll Il-Presidenza tagħna hija favur dialogu mill msieħba soċjali fuq il-kwistjonijiet kollha, inkluż il-futur tal-Unjoni, l-ekonomija u d-dimensjoni soċjali. Dawn is-suġġetti huma importanti għal kulħadd u rridu nisimgħu l-opinjoni ta' kulħadd. Jekk aħna rridu nibnu Ewropa aħjar għal futur komuni, politiki tagħna rridu jirriżultaw minn dialogu, ftehim u eh, li nimxu mar konformità mar regoli. Irridu nimxu bi spirtu ta' ħbiberija, kompromess u kooperazzjoni sabiex ngħinu l-Ewropa tkun qed tiżviluppa u tibqa' kif jgħid l-slogan tagħna f'saħħitha f'dinja mimlija sfidi. Nixtieq nirringrazzakom il għall attenzjoni tagħkom u se nħalli issa f'idejn il-Ministru Bedekovic bħala Ministru tad-Demografija, Familja, Żgħażagħ u Politika Soċjali sabiex tippreżenta l-prijoritajiet tagħha. Ministru, jekk jogħġbok. Grazzi tassew, eżis, eh, eżis president tal-Komitat tal-Impjegi u Ktent Soċali, Sinjura Durix Nikolsonova, koordinaturi tal-gruppi parlamentari, membri ta' dan il-Komitat. huwa ta' onur għalija u ta' pjaċir għalija li ninsab magħkom illum flimkien mal-Ministru tax xogħol u tal-Pensjonijiet is-Sur Aladrovic. Qed nirrappreżentaw il-Presidenza Kroata għall kunsill tal-Unjoni Ewropea. Kif tafu tajjeb ħafna wara sitt snin u nofs ta' sħubija bħala l-iżgħar stat membru eh, fl-Unjoni Ewropea, aħna qed nieħdu fidejna l presidenza tal-Kunsill u dan huwa ta' onur kbir għalina. Lek fil-ħin li għandi allokat għalija nixtieq nippreżentalkom il-prioritajiet prinċipali u l-elementi kruċjali tal-Presidenza tagħna fil-qasam tal-kwistjonijiet soċjali. Matul il-Presidenza tagħna aħna ser nifukaw fuq l-oqsma li fihom l-Unjoni Ewropea tista' tagħti valur miżjud b'mod strateġiku. Fl-istess waqt se nkunu qegħdin naħdmu b'sens ta' apprezzament u nirrispettaw il-valuri komuni. Il-Presidenza Kroata qed tasal f'waqt fejn għandna ħafna bidliet fl-Unjoni Ewropea. Għandna mandat ġdejt qafas leġislattiv ġdejt u anke fi żmien meta l-Renju Unit ser iħallu l-Unjoni Ewropea li jġibu magħhom sfidi ġodda. Anke skont il-programm strateġiku tal-Unjoni Ewropea mill-2019 sal-2020 u għabbażi tal-programm tal-trio tal-Presidenza, aħna ħejjejna programm ta' sitt xhur tal-Presidenza tagħna li huwa bbażat fuq erba pilastri prinċipali li semma l kollega Matul l-ewwel sitt xhur aħna beħsiebna jkomplu nsaħħu, naħdmu biex insaħħu l-Ewropa. Għalhekk l-slogan tagħna jgħid Ewropa f'saħħitha f'dinja mimlija sfidi. Flimkien mal-kollega tiegħi, mal-Ministru Aladrovic, jiena se nkun qed immexxi l kunsill EPSCO u aħna se nkunu qed naħdmu fuq suġġetti li nħossu li huma importanti għall-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Dak li għandu x'jaqsam mal-politika soċjali, aħna beħsibna nindirizzaw żewġ prioritajiet prinċipali l-isfidi relatati mad-demografija u l-futur tal-politika soċjali u t-tieni l-ugwaljanza bejn is-sessi u li nagħtu aktar seta' lin-nisa fil-post tax-xogħol eżis membri tal-Parlament Ewropew. Meta qed nitkellmu dwar l isfidi demografiċi u l-futur tal-politika soċjali li għal ewwel priorità tagħna, kolli nfakkarkom li aktar minn nofs il-pajjiżi Ewropej huma affettwati minn xejriet demografiċi ġodda li jiġu indirizzati dawn l isfidi nataw priorità wkoll fil-programm Ewropew fil-programm strateġiku Ewropew sal-2024 u din hija raġuni għalfejn aħna se nkunu qegħdin nimbuttaw il qudiem din id-diskussjoni sabiex nindirizzaw dawn l isfidi u se niddiskutu wkoll politiċi li għandhom lan illi jagħtu aktar appoġġ il-familji u li jiżguraw li jkun hemm bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja privata. Ovvjament aħna konxi li l-politiki soċjali huma kompetenza tal-Istati membri, iżda xorta waħda xtaqna naraw x'tista tagħmel aħjar l-Unjoni Ewropea. Apparti minn hekk beħsibna innidu diskussjonijiet dwar politika ta' żvilupp li għandhom x'jaqsmu ma' servizzi soċjali ta' kwalità u li jkunu disponibbli b'mod uniformi se nkunu qegħdin nagħtu wkoll attenzjoni għal ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali tal-gruppi l-iktar dgħajfa, speċjalment it-tfal u l-persuni b'diżabilità. It-tieni priorità tal-Presidenza tagħna tirrigwarda l-ugwaljanza bejn is-sessi u illi nibbuttaw il-qoddim in-nisa fil-post tax-xogħol, l-inklużjoni tan-nisa fost il-ħaddiema hija importanti ħafna l-inklużjoni u l-indipendenza ekonomika tan-nisa u l-irġiel. Fl-aħħar dan huwa wkoll importanti għal tkabbir ekonomiku sostenibbli. Għalhekk, lan tagħna f'din il-prijorità huwa illi nżidu l il parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol. Aħna beħsibna wkoll neżaminaw il-konnessjoni bejn il-nuqqas ta' attività ekonomika tan-nisa u l-ostakli li jsibu ma' wiċċhom in-nisa meta jippruvaw jidħlu, meta jippruvaw jirritornaw jew jippruvaw jitilqu mis-suq tax-xogħol. Apparti minn hekk ser niffokaw fuq ir-rabta bejn il-popolazzjoni dejjem tixjih kura fuq pjur ta' żmien twil għal familjari, għal membri tal-qraba, kif ukoll in-nuqqas ta' attività fix-xogħol tan-nisa fl-Unjoni Ewropea. Sa nippruvaw nanalizzaw l-ostakli u nresqu soluzzjonijiet. Matul il-presidenza tagħna biħsiebna nresqu konklużjonijiet tal-Kunsill fuq l-impatt tal-kura fuq perjodu ta' żmien twil sabiex wieħed jaqqat il-ħajja privata ma' dik professjonali se nħallsu koll lejn id-demografija. Se norganizzaw ukoll bosta avvenimenti sabiex nipromuovu il-prioritajiet tagħna. Fl-aħħar ta' jannar se jkollna konferenza bit-titlu l-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol li hija kwistjoni soċjali u l-għanda din il-konferenza huwa illi eh, naqsu id-diskrepanza fl-impjiegi bejn in-nisa u l-irġiel u nippromovu trattament ugwali tan-nisa fis-suq tax-xogħol. Imbagħad, fuq il-prijorità dwar l-isfidi demografiċi beħsiebna norganizzaw laqgħa ministerjali bit-titlu Sfidi demografiċi u opportunitajiet għall-iżvilupp u l-progress fl-Unjoni Ewropea li se ssir bejn is-6 u s-7 ta' April. Beħsibna nibdew diskussjoni dettaljata dwar l isfidi demografiċi attwali fuq livell Ewropew u anke ikolna skambju ta' esperjenzi u nresqu anke soluzzjonijiet eh, possibbli. Imbagħad se jkollna konferenza oħra li tħares lejn id-disabilità u l-finanzjament tal-persuni u soċjazzjonijiet ta' persuni b'Dizabilità bejn it-8 u l-10 ta' Mejju Aħna beħsibna niddiskutu l-adozzjoni tal-implementazzjoni tal-Konvenzjoni tal-Ġnus Maquda ta' Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità u kwistjonijiet oħra marbuta ma' dan il-qasam. Konferenza oħra importanti hija dik dwar approċċ integrat għal protezzjoni ta' tfal li jinsabu friskju bejn it-8 u l-10 ta' Ġunju. Lan ta' din il-konferenza huwa li niddiskutu l-isfidi u nagħmlu skambju tal-aħjar prassi biex nipproteġu il-tfal li jinsabu friskju. Imbagħad se jkollna laqgħa informali ta' ebsco fis fis-27-28 ta' April fer ser niddiskutu suġġetti importanti ħafna fil-qasam tal-impjegi l-politika soċjali. Eżis membri t-senti ta' dan il-Parlament, din kienet informazzjoni bażika dwar l-attivitajiet tal-Presidenza Kroata fil-qasam tal-politika soċjali. Ovvjament, hawnhekk nixtieq nisħaq illi id-dinja qed tinbidel brata maġla ħafna u aħna konxi tal-sfidi li għandha ma' soċjetà moderna u għalhekk matul il-Presidenza tagħna se nippruvaw naħdmu b'mod onest u neutrali u nagħmlu l-isforzi kollha tagħna sabiex niksbu l-aħjar riżultati għall benestri taċ ċittadini Ewropej kollha. Jiena ninsab konvint li se nkunu qegħdin naħdmu u niksbu suċċess fil-ħidma kollha tagħna. Grazzi, tassew l-attenzjoni tagħkom u lesta nkun lesta l-inwiġeb għal mistoqsijiet tagħkom. Grazzi ħafna grazzi li żewġ mistednin tagħna tal-preżentazzjoni fil-qosor li tawna dwar il-prioritajiet tal-presidenza tagħhom, issa ħanieħdu l-mistoqsijiet. L-ewwel ħanamlu round għall koordinaturi, imbagħad nisimgħu tweġibiet, imbagħad ħanamlu t-tieni round ta' mistoqsijiet għall bqija tal-membri tal-kumitat. Ħajibda l-ewwel is-sur Ratke ja, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Signora President, Ministri, kollegi. Grazie ħafna tal-prezentazzjonijiet tagħkom. Intom issa jieħdu fidejkom it-tmun tal-Kunsill. Ħanatikom minuta kemm tilbsu l headphones äh, Sie übernehmen die Mela, Kif kont qed ngħid, intom is-saħħa tieħdu f'idejkom il-Presidenza tal-Kunsill fi żmien meta għandna numru ta' sfidi qudiemna. Kif semmejtu intom fil-fatt ta' hemm ħafna kwistjonijiet pendenti bħalissa u bekk nibda billi ngħid billi anzi billi nirringrazzjakom tal-li poġġejtu li jessef fil-qalba tal-programm tagħkom. Nixtieq li tajdu li ftit iżjed. Dwar Nka minħabba l-fatt li jessa ħajkun hemm negozjati dwar l-MFF. Dwar ix-xnijat li hemm illi ħajkun hemm fondi mill-MFF li ħejġu trasferiti fil-Just Transition Fund. Ġifiri, li qed ngħidwa jiena il-Just Transition Fund nilqgħu imma li nqogħdu nieħdu minn post biex inpoġġoh post ieħor. u li noħol u din iċertu isu pika u kol mi xi ħaġa li toġobni. Anzi, noġġezzjona bil-kbir. U għalhekk xtaqt inkun naftaq xejn iżjed dwar eh, li jessef jekk forsi tistgħu talaboraw ftit iżjed. Imbagħad ħanajt kemm tgħin ukoll fuq l-irwol tal-imsieħba soċjali, intom eh, tkellimtu dwar dan ukoll. Fil-fema tiegħi hija ħaġa pożittiva ħafna illi eh, noħolqu dawn ir-rabtiet u żgur illi hemm lokal titjib. Jekk ikonna rabta tajba ma' l-imsieħba soċjali, dan sar ikun importanti biex insolvu sensiela ta' problemi li għandna qoddimna bħalissa. Bekk permetti li kom mistoqsija x'ħajkun l-approċċ tal-Presidenza Kroata rigward il-proposta dwar pagamini ma' komuni hija proposta li aktarx il-moment kruċjali tagħha ħajja sal taħt il-Presidenza Ġermaniża, però in-negozjati u l-konsultazzjonijiet diġà bdew. Iġifieri intom ukoll eh, ser ikolkom fidejkom dan is-suġġett. Nixtieq inkun nafx taħsbu dwaru. Ma nafx jekk eh, u x'beħsibkom tippruvaw tagħmlu progress fit-taħdidiet mal-imsieħba soċjali dwar il-paga minima. Dwar il-qat fost iż-żaza, hemm bżonn li nkomplu niddiskutu rridu naħsbu daqsxejn dwar jkun il-futur tal-garanzija taż żaza Jiena mm, lest li nisma suġġerimenti, però naħseb illi qabel ma niddiskutu il-futur ta' din il-garanzija tajjeb illi nitfaw ħarsibna daqsxejn warajna, naraw x'ġara u nieħdu renti kont ta' kif marru l-affarijiet. Bek tajjeb jekk forsi tajdu naftit x'taħsbu intom dwar din il-garanzija u kif intużaw il-fondi f'pajjiżkom. Thank you for both. Sinjura Jonkerius, grazzi ħafna, grazzi li żewġ ministri tal-li naqdu maħna l-lum u prezentawna l-program tagħhom. Nimmaġina li hija ħaġa speċjali ħafna li intom qed l-presidenza fidejkom propju ftit snin wara illi inaqattu mal-Unjoni Ewropea, ġifiri. Prosit ta' din il-bicċa xolibsa li qegħdin tagħmlu u ħatkun bicċa xolibsa minħabba l-ħafna kwistjonijiet li qed insemmu. U bekk l mistoqsija tiegħi hija. Għandkom idea dwar meta ħajkolkom il-mandat eh, dwar il-qafas finanzjarju plurianwali l-MFF għaliex Dan huwa punt importanti ħafna għall-Unjoni Ewropea kollha manka għal dawk il-fondi li jaqgħu taħt il-kompetenza tagħna. U kultant donna nieħdu l-impressjoni illi fil-Kunsill ma tantx jafsu fuq il-kodeċiżjoni, mentri għalina l-aspett ta' kodeċiżjoni huwa importanti immens. It-tieni mistoqsija li xtaqt nagħmel ukoll hija marbuta mal-fondi ħad gost nisma dak li jettu intom fuq l-implementazzjoni tal-pilastru ta' drittijiet soċjali. Però, biex issir sew l-implementazzjoni ta' dan il-pilastru, irrid ikun hemm il-fondi meħtieġa. U għalhekk, ehm, forsi tistgħu tgħidulna daqsxejn kif beħsibkom tikkonvinċu lil ċertu stati membri biex huma wkoll jiddedikaw fondi mhux biss għal Just Transition Fund u għal Green Deal imma anke għal programmi oħra tal-aqta soċjali. Għandi mistoqsija wkoll fuq il-garanzija ta' tfal. Il-Kummissarju mill-Kroazja fis-smieħ tagħha kellha kliem sabiħ ħafna dwar il-garanzija tfal qalet li jekk irridu namlu suċċess minn din il-garanzija ta' tfal, irridu nallokaw il-fondi li hemm bżonn fil-bidu tal-MFF. Skużawni jekk ehm, il-mistoqsijiet tiegħi jkun ikollha dwar il-flus imma insomma bil-flus ta' metriq fil-baħar kif jgħidu. Il-kellim li jmiss sur Pislaru, grazzi ħafna, Sinjuri Ministri, Prosit tal-programm ambizzjuż li prezentajtu, napprezza l-fatt li intom poġġejtu fuq l-agenda ħafna kwistjonijiet li huma importanti għal dan il-kumitat. U fissem il-grupp tiegħi, il-grupp Renew, jiena nixtieq inawguralkom għal ehm, presidenza u jalla jkollkom suċċess f'dak kollu li tagħmlu. Mela, żewġ kwistjonijiet xtaqt insemmi l-ewwel net. Il-mobilta u ċ-ċirkolazzjoni huma prerekwiżit għal żvilupp tajjeb fil-partijiet kollha tal-Unjoni Ewropea. Però xieġri meta din il-mobilità issarraf fi proċess amministrattiv burokratiku ħafna għaliex infakkarkom li hemm reviżjoni li la pendenti għal 15-il sena. Ma nistawx ma nistgħu naslu mkien jekk ma jkunx hemm ir-riforma tal-koordinament tas-sistemi ta' sigurtà soċjali. Irid ikun hemm fondi xirqa allokati U hemm ukoll l-aspett diġitali. Irid ikun hemm avvanz fuq il-linja ehm, diġitali dik hija xi ħaġa illi iċ-ċittadini tagħna din jitolbu wkoll u għalhekk insaqsik. X'taħseb inti dwar fiex passu negozjati fuq eh, late 83? Tieni mistoqsija li xtaqt nagħmel hija dwar il-pjantazzjoni għal Ewropa Soċjali li preżentat il-Kummissjoni inta fil-programm issemmu li ħatatu Eh, attenzjoni lill implementazzjoni tal-pilastru ta' drittijiet soċjali, speċjalment l-eliminazzjoni tal-faqar eh, fost it-tfal u persuni vulnerabbli u nies marginalizzati. Issa fil-pjan tal-Kummissjoni m'hemmx punti speċifiċi dwar kif għan indirizzaw il-problemi tal-housing. fli modi fil-Parlament diġà ddiskutejna l-housing bħala prinċipju fil-pjan tal-Kommissjoni kif qed ngħid m'hemmx passi konkreti dwar kif dan ħajġi implementat u għalhekk x'tistgħu tajdunna dwar il-housing. Tixtiequ illi jkun hemm punt speċifiku fil-pjan direzzjonali tal-Kommissjoni dwar dan? Yeah, thank you, Chair. Signora Langenzippen, grazzi ħafna, grazzi President, eżis Ministri jina ħad gost ħafna naqra l-programm tal-presidenza tagħkom intom tiffukaw fuq opportunitajiet indaqsu fuq il-protezzjoni tal-persuni esklużi u eh, marginalizzati bħala għan eh, komuni. Matul il-presidenza tagħkom għedtu illi ser titfaw l-enfasi fuq illi neliminaw il-faqar u l-esklużjoni soċjali tal-iżjat nis vulnerabli fostom it-tfal u l-persuni b'dizabilta' ħadgos nisma wkoll illi intom qed tippjanaw illi jkun hemm eh, konferenza fuq dan is-suġġett. Il-mistoqsija tiegħi hija tistgħu tinkludu wkoll il-problema ta' dawk illi m'għandhomx saqa fuq rashom Ir-realtà li hemm ħafna nies qed jgħixu barra fit-toroq hemm eluf ta' persuni fl-Unjoni Ewropea li huma esklużi eh, u qed jgħixu mingħajr l-ebda tip ta' dinjità. Il-ġimgħa l-oħra matul il-plenarja jiena sejjaħt fuq il-Kummissjoni biex tipproponi qafas strateġiku biex nindirizzaw il-problema ta' dawk li m'għandhomx saqaf fuq rashom. Biex bekk l-Istati membri jippreparaw pjanijiet li jkun fihom miżuri biex bekk intemmu din il- eh, dan in nuqqas ta' drittijiet inaċċettabbli. Nittama illi ta' tumbuttatura lil dan is-suġġett anke fil-Kunsill. Grazzi. Madam Jamais, please. Signora Jamais. Grazzi, Signora President, Signor, Signori Ministri. Smajtkom titkellmu dwar ugwaljanza bejn is-sissi, deklin demografiku u uh, affarijiet oħrajn naqbel ma'kom smajtek tajt sur Ministru dwar il-kwalità tax-xogħol għalhekk forsi wasal il-mument li nitkellmu dwar il-ħaddiema stazzjonati jew inkella l-mobilità tal-ħaddiema forsi wasal moment ukoll li nitkellmu dwar il-blok tal-koordinazzjoni tas sistemi tal-koordinazzjoni tal-soċjali fl-Ewropa. Forsi wkoll wasal il-moment li tajdulna kif beħsibkom tgħinuna li noħorġu mill mekkaniżmu ta' deċiżjoni tal-teħita deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea Ewropa għall-Ewropa li tkun iktar bazata fuq is-sovranità tal-popli smajtkom titkellmu wkoll dwar id-diversità bejn il-pajjiżi u l-kompetenza tal-istati xtajdu dwar il-politika Ewropea tal awsterità li għandha impatt negattiv fuq is-sistemi soċjali fi Franza u l-pensjonijiet u x'taħsbu intom dwar il-politika Ewropea fuq l-inklużjoni tal-immigranti fis-suq tax-xogħol li qed tiġi imposta għas kapitu tal-kompatrioti tagħna u eh, qed narraw li hemm il minar ta' drittijiet minimi tal-ħaddiema u d-dinjità tagħhom mhux taħsbu wkoll dwar id-dumping soċjali organizzat eh, fil-kuntest tal-ħaddiema stazzjonati. Jiena dana xi ħaġa nirrepetiha dejjem Sinjura Ministru, Sur Ministru, intom fl-aħħar se taġġalu l-ekonomija taqdi li ċittadini u mhux il-kontlarju u meta l-Unjoni Ewropea se tibda taqdi i l-ċittadini mhux il-kontlarju. Grazie. Signora Falska, please. <coughs> Signora Rafalska. Grazie ħafna. Sur Ministri, Sinjuri, intom ippreżentajtu pjanijiet eh, ambizjużi ħafna, jider illi għandkom ċar xajkun l prioritajiet ta'kom u tkellimtu ħafna fuq l-implementazzjoni sa ma tantx fadal żmien diġà għadda pratikament ċar mill-presidenza tagħkom tal-waqt tiġi l-presidenza Ġermaniża u ma tantx eh, baqa' żmien għall-implementazzjoni. Il-bidu tal-presidenza tagħkom ma jkun diffiċli hemm il-kwistjoni tal-MFF u ħafna kwistjonijiet diffikultużi oħra. Jiena qed nieħu l-impressjoni illi eh, tissemmu li għandkom ppjanati ħafna diskussjonijiet imma donnu ma tantx smajt bazzjonijiet konkreti. Issa qed diskutu ħafna ma ma tantx qed nwettqu bil-fatti. Naf li kull stat membru għandu l-ambizzjonijiet tiegħu meta ikun imissu jieħu l-presidenza fidejh. Però hemm bżonn illi nkunu daqsxejn iżjed konkreti. Fuq il-bidliet demografiċi għandna bżonn nieħdu approċċ iżjed fit-tul. Intom x'tip ta' approċċ tistgħu tigarantixxu Żgur li ħajkun hemm affarijiet li ħajġu diskussi li diġà diskutejna fosthom il-kwistjoni tal-garanzija taż-żgħażagħ, il-kwistjoni tal-paga minima. U bekk xtaqt inkun naf eżattament dwar dawn il-punti. Il x'qed ikun diskuss eżatt hemm xi dokumenti speċifiċi fuq il-koordinament tal-sistemi ta' sigurtà soċjali, per eżempju. X'qed isir? Ħad ippruvaw tħaffu ftit il-proċess, se tippruvaw tikkonkluduh taħt il-presidenza tagħkom u jekk ma tikkonkluduhx ifisser illi eh, nkunu waħilna b'dak il-fajl. Dwar il-nisa. il nisa il-nisa eh, u l-preżenza tagħhom fuq is-suq tax-xogħol jew in-nuqqas ta' preżenza tagħhom anzi. Dan huwa suġġett li skur ħaqqu l-attenzjoni tagħna. Naf li hemm diskrepanzi kbar bejn l-istati membri u naf li eh, forsi ħajkonna bżonn infittxu soluzzjonijiet differenti għal pajjiżi differenti. U għalhekk xtaqt insaqsik x'inhi l-opinjoni tiegħek? Eh, dwar dan. Kikolkom tagħmlu lista ta' prioritajiet, li ma' suġġetti jieħu l-ewwel pożizzjoni. Eh, and, thank you for L-Onorevoli Vilumsen, grazzi ħafna, grazzi tal-li inqattu ma' f'dan il-Kumitat u nawguralkom kull suċċess matul il-Presidenza. Għandi mistoqsija fuq il-programm tagħkom. Fil-programm tajdu illi ħat inkoraġixxu diskussjoni fuq il-pilastru ta' drittijiet soċjali u l-isfidi ġodda li hemm fuq is-suq tax-xogħol. Jiena nirrappreżenta grupp ta' xelluk u aħna naħsbu li hemm ħafna sfidi, pereżempju l-fatt li ħafna nies għandhom pagi baxxi, għandhom xogħlijiet prekarji. Jew inkella hemm daw li qed parsi huma eh, eh, jaħdmu għal fil-verità ma jkunux. Bekk fil-fema tiegħi l-aħjar ħaġa nistgħu nagħmlu biex niskuraw id-drittijiet tal ħadima huwa li jkun hemm element qawwi ta' ftejmiet eh, jew ta' negozjar kollettiv. Nixtieq inkun naf intom x'beħsib kom tagħmlu biex naffaċċaw aħjar l-isfidi li hemm fuq is-suq tax-xogħol. Grazzi wara l-ewwel round ta' mistoqsijiet ħanibdew bl-ewwel tweġibiet. Min ser jibda? Sur Ministru Kjoġbok. Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici, eh, zahvaljujem. Eżis membri, grazzi ħafna ta' dan l-ewwel round ta' mistoqsijiet. Fisem il-Ministeru tiegħi u fisem il-Konsil tal-EBSCO li eh, issa jaqa taħtna jina ħan prova nwieġeb xi mistoqsijiet imbagħad wara tkompli il-Ministru kollega tiegħi. Il-mistoqsijiet li saru ma ftit komplessi, ħan niprofa hekk. Mela, ħan nibda mill-MFF. Kollega aħna nafu illi għabbażi tal-konklużjonijiet tal-Kunsil ta' 12 ta' Diċembru 2019, is-Sur Michel ħa responsabilta li jitkomplew il negozjati fuq l-MFF. Issa aħna bħala l-presidenza tal mument nixtiequ nisħu illi din hija il-prassi tas-soltu meta ma jintlaħaqx ftehim fuq livell tekniku. Aħna nafu kemm huwa importanti l-MFF, importanti għall-istati membri kollha, u nafu eh, xiġib miegħu. Però bħalissa ma nistgħu nżidu xejn iżjed. Aħna bħala presidenza naturalment ħanamlu l-almu tagħna biex jintlaħaq kompromess fuq il-fajs kollha speċjalment fuq dan Fil-kas tal-MFF u n-negozjati settorjali, is-sitwazzjoni bħalissa hija illi eh, irridu nistennew u naraw x'jiġri. Dwar l-MFF u l-allokazzjoni għall-ISF Plus, kien hemm xi mistoqsijiet dwar dan fil-fatt. Aħna kif tafu hemm negozjati għaddejjin dwar x'għandu e, jaqa' taħt l-ISF Plus u kif tafu għadu ma ġiex adottat għafas finanzjarju għall-ISF Plus. Ġifri aħna nittamaw illi matul il-periodu finanzjarju li jmiss l-ISF ikollu r-rizorsi li għandu bżonn biex iwassal għal riżultati tajbin daqs kemm wassal sissa. Fil-fema tagħna li jessef sissa irnexxielu jtejjeb l-inklużjoni soċjali, irnexxielu jolli l-standards edukattivi u kellu kol impatt pożittiv fuq dik li l konverġenza bejn l-istati membri. Issa dwar kwistjoni tal-paga minima, fl-14 ta' jannar il-Kummissjoni ħarġet l-ewwel abbozz ta' dokument dwar il-paga minima. Nafu illi dana ħajkun suġġett jaħraq ħafna, nafu li il-paga minima hija xorta ta' mekkaniżmu soċjali importanti ħafna u nafu wkoll illi l-istati membri għandhom definizzjoni differenti fil-liġijiet tagħhom tal-paga minima. Issa aħna f'dan il-fajl dak li ser ippruvaw nagħmlu huwa li se nippoġġoh fuq l-aġenda tal-Konsil tal-EBSCO biex bekk jibda jiġi diskuss u b'xi mod jew ieħor jirnexxinna neħorġu bi pjan ta' dawk il-punti li għandna niddiskutu mal-Istati Membri. Jiġifieri, fuq il-paga minima bħalissa qatt m'għandniex biżżejjed informazzjoni konkreta biex inkunu nistgħu niddiskutu ehm, x'tip ta' sistema jista' forsi jkollna fil-futur. Nafu kifat li dan huwa punt jaħraq ħafna u importanti immens u ser ikun importanti ħafna nilħu kompromess dwaru dwar l-implementazzjoni tal-pilastru soċjali għal pilastru Ewropew drittijiet soċjali. Dana jagħti gwida politika kif għandna x'approċċ għandna nadottaw fir-rigward ta' drittijiet soċjali dan ġie adottat fl-2017 mill-istati membri kollha u kapijiet tal-gvern. Kellna wkoll il-proklamazzjoni ta' 20 prinċipju u nemnu illi hemm ħtieġa illi nimplementaw il-Pilastru Ewropea Drittijiet Soċjali fl-aspetti kollha tal-attivitajiet tagħna. Aħna se nippruvaw kemm jista' jkun inkunu honest broker Unbat fuq regolament 8 u l koordinament tal-sigurtà soċjali waqt il-presidenza Finlandiża aħna femna kemm huwa regolament importanti għaċ-ċittadini kollha u nafu fi xinu bħalissa dan id-dossier kemm hu wieħed ikkomplikat u aħna ntamaw li flimkien mal-Parlament Ewropew, mal-Kummissjoni Ewropea u anki flimkien mal-Istati membri jirnexxinna insibu kompromess għaliex sabiex inkunu nistgħu naddottaw dan il-fajl hemm bżonn illi kulħadd jagħmel kompromess Dak li aħna se nippruvaw nagħmlu waqt il-presidenza tagħna huwa li nilħqu dan il-kompromess għaliex għalina eh, huwa uh, importanti ħafna illi dan id-dossier jiġi adottat. Importanti għaliex dana jiddefinixxi il- il-ruoli u il-benefiċċji għal ħaddiema għal daqstant għalina huwa ta' importanza partikolari mbagħad fuq in-negozjati soċjali u d dialogu soċjali. Aħna ovvjament favur id-dialogu soċjali nixtiequ li dan id-dialogu jissaħħaħ madwar l-Ewropa nista' ngħidilkom li se jkollna summit tripartitiku fil-5 ta' Marzu fejn se nippruvaw niftħu diskussjonijiet fuq xi suġġetti li għandhom x'jaqsmu man negozjar kollettiv u dijalogu soċjali tripartitiku. Dak li se nippruvaw nagħmlu huwa li nippruvaw insaħħu d-dijalogu soċjali għaliex nemnu illi l-aħjar deċiżjonijiet jistgħu jittieħdu fil-kuntest tal-negozjar soċjali. Fil-prioritajiet kollha tagħna fuq id-dossiers kollha eh, illi eh, naħdmu aħna se nippruvaw kemm jista' jkun nagħtuh importanza lil dan l-aspett. Jiena naħseb illi wieġib tal-mistoqsijiet li saru lili issa nagħti l kelma lill kollega tiegħi biex tkompli twieġeb il-mistoqsijiet li baqa. Grazzi ħafna. Kif għamel il-kollega jiena wkoll se nipprova niġborhom il-tweġibiet li nagħti skont is-suġġetti illi tqajmu l-ewwel net. il-mistoqsijiet kollha marbutin mal-futur tal-politika soċjali u Ewropa soċjali. L-ewwel net. meta wieħed jaħseb mod strateġiku dwar il-futur tal-politiki soċjali, naħseb illi hemm bżonn illi nadattaw ruħna għal bidliet maġla li huma għaddejjin fil- stati membri kollha tal-Unjoni Ewropea f'dinja dejjem aktar globalizzata. Ilan huwa illi niffaċċaw l isfidi kollha li hemm qudiemna. U għalhekk hemm bżonn il-politiki tagħna għandhom bżonn kontinwità u anki progress. Żewġ elementi importanti jekk aħna rridu illi konna sistema sostenibbli hemm bżonn li naħdu b'mod strateġiku u sistematiku huwa importanti ferm illi l il partijiet ikkonċernati kollha fuq il-livelli kollha ikunu impenjati bisħieħ. Ifisser ukoll illi hemm bżonn illi ntejbu u naġġornaw l għodot kollha li għandna d dispożizzjoni. Għalhekk hemm bżonn illi jkun hemm iktar sinerġiji bejn il-politiki soċjali u dik ekonomika u l prinċipji u d drittijiet soċjali jridu jkunu fil-qalba ta' dak kollu li aħna nagħmlu. Fuq il-protezzjoni soċjali. Ħaġa oħra li hija importanti hija li nqisu dejjem l-ispeċifiċitajiet nazzjonali kif ukoll il-kompetenzi tal-istati membri. Għalhekk aħna qegħdin insegwu mill-qrib u se nkomplu nżommu għajnejna fis-suq sitt xhur li ġejjin fuq l-inizjattivi kollha illi diġà tnedew mill-Kummissjoni Ewropea l-ġdida, inizjattivi marbuta mal-futur tal-Ewropa Soċjali. U it-tisħiħ ta' l-Ewropa Soċjali Aħna se nifokaw ukoll fuq transizzjoni aktar ġusta l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u t trasparenza tal-pagi. ħaġa importanti ħafna l-pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali huwa l pjan ta' azzjoni sabiex dan jiġi implementat jiġi implementat il-pilastru soċjali. Hawnhekk aħna se nifokaw fuq l-implementazzjoni konsistenti tal-prinċipji kollha imħadna fil-pilastru soċjali għaliex aħna naħsbu li l-implementazzjoni ta' dawn il-prinċipji importanti ħafna meta aħna nitkellmu dwar il-futur tal-politika soċjali fl-Ewropa. Aħna naħsbu illi l-Ewropa illum hija żona unika l-prosperità, ġustizzja u futur sostenibbli huma għanijiet illi qed jingħataw l-istess importanza. Aħna nafu wkoll illi d dinja tagħna qiegħda tinbidel pass maġġel ħafna ifeġġu possibilitajiet ġodda imma sfidi ġodda wkoll Għalhekk f'kuntest aktar wiesa u eh, meta eh, kun qed infasslu il-pjanta azzjoni għall-implementazzjoni tal-pilastru soċjali aħna se nifokaw b'mod partikolari fuq is-suġġerimenti u l-inizjattivi kollha tal-Kummissjoni Ewropea. Ovvjament dan kollu jrid isir skont il-kompetenzi li għandna bħala honest broker. U rridu wkoll nindirizzaw l-isforzi tagħna sabiex inkomplu niżviluppaw dejjem aktar Unjoni Ewropea dejjem aktar soċjali. Kien hemm mistoqsija dwar il-faqar u l-esklużjoni soċjali. Grazzi għal dik il-mistoqsija għaliex dan huwa suġġett tassew importanti. Mod partikolari peress li irrispettivament mill-passi pożittivi illi għamlet l-Unjoni Ewropea, il-riskju tal-faqar u tal-esklużjoni soċjali xorta waħda għadu pjuttost kbir u dana madwar l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Dan huwa suġġett li jikseb aktar importanza meta nitkellmu dwar it-tfal, persuni bid-diżabilitajiet, minoranzi u l-immigranti dawn il-gruppi jiffaċċaw problemi fir-rigward ta' aċċess għal tagħlim u l-edukazzjoni għas servizzi soċjali għas suq tax-xogħol. U it-tħul tal- forza tal-ħaddiema attivi waslet għal tnaqqis fit-tħul ta' persuni li huma akbar fleta um, u li kienu jaqalaw iktar qabel il-kriżi. irridu insegwu ċertu prinċipji meta nkunu qegħdin infasslu l politiki soċjali. Għalhekk aħna nemnu illi l il pilastru Soċjali Ewropew għandu jservi ta' boxla, boxla illi l-inna se tiddireġina, se tmexxina sabiex inkunu nistgħu nilħqu l-għanijiet prestabiliti huwa wkoll għafas importanti ħafna sabiex niffaċċaw l-isfidi li se jkun hemm fil-futur fis-suq tax-xogħol bħal pereżempju n-natura multidimensjonali tal-faqar, l-esklużjoni soċjali u inugwaljanzi soċjali. Kien hemm mistoqsija oħra dwar il-housing soċjali u l-fatt li hemm nies illi m'għandhomx dar, m'għandhomx saqa fuq rashom. Grazzi wkoll għal dik il-mistoqsija. Il-sitwazzjoni tal-housing u dana jinkludi wkoll il dawk il-persuni li m'għandhomx fejn joqogħdu hija problema ta' bosta stati membri u hija xi ħaġa illi rridu nadottaw approċċ integrat biex insolvuha, irridu noffru appoġġ fuq livell Ewropew irridu wkoll intejbu is-sistema tal- ġbir tad data u monitoraġġ tad data u ninkludu wkoll bosta partijiet korċernati sabiex niġġieldu flimkien fil-kontra din il-problema tal-persuni li m'għandhomx fejn joqogħdu u l-esklużjoni soċjali. Irridu wkoll nipprovdu fondi addizzjonali u rridu nitkellmu ma' xulxin irridu kunem hemm skambju tal-aħjar prassi. għaliex dawn huma il-fatturi illi eventwalment żgur se jwaslu għal bidla pożittiva. Aħna żgur illi se naħdmu fuq dawn l-aspetti. Kien hemm mistoqsija oħra illi saret dwar il-persuni li għandhom diżabilità kif diġa għat fil-kommenti tiegħi fil-bidu. il-presidenza tagħna trid tikkonċentra fuq l-inklużjoni soċjali u fuq it-tisħiħ ta' drittijiet ta' persuni b'diżabilità. Fl-aħħar tas sena li għaddiet, aħna fakkarna il-Jum Ewropew u Jum Dinji għal persuni b'diżabilità. Aħna rridu nħarsuhom lil dawn in-nies u rridu wkoll nofrulhom aċċess indaqs għad-drittijiet kollha tal-bniedem huma wkoll irrid ikollhom dritt għal ħajja b'dinjità. Waqt il-presidenza tagħna aħna se nisħu fuq approċċ transversali. Irridu illi dawn is-suġġetti jsiru aktar viżibbli f'ħafna politiki differenti Aħna mhux se nieqfu Aħna rridu niżguraw li l-persuni kollha illi għandhom diżabilità ikunu jistgħu verament jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom u se naħdmu wkoll fuq l-implementazzjoni tal-Konvenzjoni tan Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet ta' persuni b'diżabilità. L-informazzjoni mill-istatistika illi għandna u id-data illi ksibna mill-konsultazzjoni pubblika illi saret madwar l-UE huma kontribut importanti ħafna u sejtuna informazzjoni importanti illi fuq nistgħu nsejsu attivitajiet fil-ġejjeni. Hawnhekk huwa importanti illi ninvolvu lil dawk kollha li huma interessati fuq livell Ewropew huwa importanti wkoll illi nadottaw approċċ sistematiku. Aħna se norganizzaw konferenza sabiex Eh, nevalwaw il-bżonnijiet ta' nies b'diżabilità u niffinanzjaw il-bżonnijiet tagħhom. Aħna rridu f'din l-okkażjoni niddiskutu suġġetti kollha li għandhom x'jaqsmu mal-implementazzjoni tal-Konvenzjoni tal-Nazzjonijiet Uniti ta' dawn il-persuni, kwistjonijiet ta' finanzjament tal-assoċjazzjonijiet. Nippruvaw nifmu il-pożizzjoni fis-suq tax-xogħol ta' persuni b'diżabilità u nittamaw ukoll illi nkunu nistgħu inniedu diskussjoni u dibattitu wiesa ħafna fuq dan is-suġġett. Aħna nħeġġu l-iskambju ta' opinjonijiet u ta' idejat ukoll bejn l-istati membri kollha. Kien hemm ukoll mistoqsija dwar il-garanzija għat-tfal. Ir-rieda politika hija l-qofol ta' kollox hawnhekk. Il-linji gwida li ħarġu mill-istituzzjonijiet Ewropej u azzjoni b'saħħitha minn l-istituzzjonijiet kollha iktar konnessjoni bejn il-fondi differenti huma lkoll elementi meħtieġa jekk aħna rridu tassew insaħħu din is-sistema li nieħdu azzjoni fażi bikrija hija wkoll xi ħaġa importanti għaliex dana mhux biss jippermettilna li nifrankaw ftit flus imma hija xi ħaġa verament importanti eh, fil-ġlieda kontra il-faqar u l-esklużjoni soċjali għaliex dana mbagħad faċilment isir ċirku vizzjuż. Aħna eh, qegħdin nistennew bil-ħerqa li din il-konferenza, konferenza illi se ssir fl-aħħar tal-ewwel fażi tal-garanzija għat-tfal u se ssir fil-fatt fil-17 ta' frar hawnhekk fi Brussell. Ir-riżultati u r rakkomandazzjonijiet joħorġu minn din il-konferenza se jservu eh, bħala bażi għal tkomplija tad diskussjonijiet tagħna. Il-għan ta' din l-inizjattiva huwa li ntejbu l qafas għal protezzjoni tad drittijiet tat-tfal u rridu wkoll inkomplu naħdmu sabiex niġġieldu kontra il-faqar u l-esklużjoni soċjali tat tfal. Imma rridu nagħmlu iktar, irridu niprofdu wkoll kura adegwata, um, aċċess għal kura tas-saħħa u l-edukazzjoni u kull tifel u tifla irridu kollu eh, saqaf fuq rashom, mod partikolari dawk it-tfal illi qegħdin bħalissa jgħixu friskju illi jisfaw bla saqa fuq rashom. Jekk niftakar sew kien hemm mistoqsija wkoll dwar il-nisa fil-suq tax-xogħol kif għadt ukoll fil-kummenti tiegħi l-inklużjoni tan-nisa fil-forza tal-ħaddiema huwa element importanti għall-indipendenza ekonomika kemm tan-nisa kif ukoll tal-irġiel u dana se jwassal ukoll għal tkabbir ekonomiku sostenibbli. Għalhekk huwa il-għan tagħna illi nżidu l-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol. Hemm bżonn li konna approċċ olistiku, għafas leġislattiv xieraq u rridu niddefinixxu r ruoli tal-istituzzjonijiet, irridu nagħmlu monitoraġġ tad-data statistika, nadottaw strateġiji immirati Eh, lejn dawn il-kwistjonijiet fil-bittama l-insibu soluzzjoni u rridu nevalwaw ukoll kemm kienu effettivi l miżuri kollha li ttieħdu sissa biex niffaċċaw din l isfida Umbat kien hemm eh, mistoqsijiet dwar sfidi demografiċi. Jiena dana tkellimt fuq u diġà fl-introduzzjoni tiegħi Imma għal darboħra irrit nisħa li pratikament il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea qegħdin uh, jiffaċċaw bidliet kbar fis-suq tax-xogħol tagħhom u huma affettwati wkoll minn sfidi demografiċi kbar li nelbu dawn l-isfidi se tkun importanti ħafna jekk aħna rridu li jkun hemm konverġenza soċjali u anki tkabbir ekonomiku li jkun u jibqa' sostenibbli. Fir rigward tal dawn l-sfidi demografiċi irrit infakkarkom illi kienet il-Kroazja li promovit dan is-suġġett. Aħna femna illi din kienet problema fil-pajjiż tagħna stess u daħħalnija fil-pjan strateġiku għall-Unjoni Ewropea għal ħames snin li ġejjin. Dan is-suġġett huwa wieħed li huwa għal qalbna ħafna u nittama illi tul il-presidenza tagħna nkunu nistgħu nidħlu aktar f'dan is-suġġett. Ġifiri kemm ix-xejriet negattivi, demografiċi u anki politiki illi jistgħu itejbu il-ħajja taċ ċittadini tagħna u iwasslu bilanċ aħjar bejn il-ħajja professjonali u dik tal-familja. Aħna rridu wkoll nagħtu attenzjoni partikolari għal riżorsi umani, għal potenzjal uman u l politiki futuri tal-Unjoni Ewropea wkoll irridu uh, jiffokaw fuq kif se jtaffu xi ftit dawn ix-xejriet negattivi fil-futur dawn il-politiki jridu jwasslu aktar stabilità u żvilupp ekonomiku indaqs fil- l-erba tirkejjen tal-Unjoni Ewropea li xbek biss nistaw natu tweġiba sodisfaċenti għal dawn l isfidi Aħna bħala presidenza nafu x'inhuma il-problemi ta' demografija fil-Unjoni Ewropea. Nafu wkoll il-problemi li hemm fis-swieq tax-xogħol, fl-ekonomija Ewropea. U għalhekk nittamaw li jirnexxinna nibdew dibattitu wiesa sabiex jista nikonnu e, nistaw naqsmu l-esperjenzi tagħna, l-aħjar prassi, sabiex umbat nkunu nistaw nipromovu u niproponu konklużjonijiet konkreti. Uh, I will go briefly through the list of... Grazzi tassew, mela, issa san semmi il-lista ta' ismijiet u anke s-senjura Peshov u koll. L-ewwel l-Onorevoli Tont, Sur Kaza, Signora Londinelli, Zalewska, Sur Danielson, Signora Holmes, Signora Fernandez, Signora Lenoir, Signora Maxova, Signora Semedo, Sur Alavanos, Lavanos, Sur Saliba, Signora Burgles u Signora Bischoff u Signora Lisi. u Sur Patton. Peress li ma fossin bil-ħin, rrit ikollna regoli, ġifiri. Minuta u nofs għal kull mistoqsija. Tajjeb ħafna, nirringrazzjakom. Nibdew bis-Sinjura Toms. Hvala lepa za besedo. Eh, hvala lepa tudi za vašo predstavitev. Grazzi tassew, signora President. Grazzi, Ministri, tal-prezentazzjonijiet tagħkom. Jiena kontenta ħafna li l-prioritajiet tagħkom jinkludu Ewropa f'saħħitha. Ewropa f'saħħitha li tista' teżisti biss meta l-istati membri kollha ikunu huma stess f'saħħithom. Kull katina hi saħħitha daqs kull parti tagħha nas daqs kull ħolqa fija. Aħna għanna bosta fondi inkluż il-fond ta' koezjoni, fuq anke fuq il-fond soċjali, intom se tkunu responsabbli għan negozjati dwar l-MFF u nittamaw illi l-pożizzjoni tagħkom se tkun illi l-fondi tal-ISF ma jistawx jiġu limitati għal fond ta' tranzizzjoni ġusta. Issa, fuq is-sitwazzjoni demografika, kontenta li qed ngħidu narfu li din hija problema li qed dejjem tikber, imma aħna rridu nitkellmu wkoll dwar is-soluzzjonijiet. U f'dan il-kuntest nixtieq li tresqu soluzzjonijiet tangibbli fuq il-kwistjonijiet demografiċi il-politika Ewropea x'tista' tagħmel f'dan ir-rigward nafu li dan għandu x'jaqsam ma l-istati nazzjonali fl-aħħar mill-aħħar u l-aħħar mistoqsija tiegħi se tagħmlu biex tiżguraw li żgħażagħ minn pajjiżi bħal Kroazja, bħal Slovenja, bħal pajjiżi ma jitilqux biex imorru lejn pajjiżi aktar żviluppati. Is-Sur Kaza, grazzi tassew, grazzi l-Ministri tal jinsab maħna l-lum, tal-prezentazzjoni u tal-tweġibiet dettaljati tagħhom. Flimkien mal kollegi ta' dan il-komitat ippermettuli e, immur lura din il-kwistjoni daqshekk importanti dawn il-fondi jgħinu miljuni ta' ċittadini Ewropej. Kif tafu, Nixtieq nifraħ lit tim għall approċċ kostruttiv għal dawn in-negozjati fl-ewwel laqgħa teknika li seħħed dil-ġimgħa ma Cooperation goes well for technical issues to be resolved Dawn ovvjament huma affarijiet li jridu jiġu solvuti brata maġra, iżda għandi tħassib tiegħi. Taħt il-Presidenza Finlandiża kien hemm proposti eh, fil-Kunsill biex dan il-budget jiġi limitat Bħal Denis u kollegi oħra jiena imħasseb iktar dwar il-fatt li hemm lan illi jkun hemm iktar fondi li jittieħdu mill-ISF Plus għal fond ta' tranzizzjoni ġusta u jkolli nfakkarkom illi tnaqqis sostanzjali ta' dan il-fond se jkollu konsegwenzi serji eh, fl-istati membri. Għanna problema oħra e, eh, fil-rigward ta' inklużjoni ta' elementi importanti ħafna fiħdan il-negozjati eh, tal-MFF rrit nagħmilha ċara illi il-Parlament huwa kontra dawn l-inklużjonijiet għalhekk nittamaw li konna lajnuna tagħkom biex niżguraw li dan ma jisseħx meta jaslu, meta naslu għan negozjati L-Onorevoli Rondinelli issa imbagħad l-Onorevoli Zalewska tipprepara ruħa. Grazzi tassew, Ministri, fost il-partit tal-Presidenza tagħkom hemm dik li aħna nħarsu eh, b'attenzjoni partikolari għal sitt pajjiżi Balkani. Għalina importanti ħafna li nipproteġu ċertu drittijiet fundamentali, standards tal-ħajja u tax-xogħol u li jkun hemm tħul mingħajr problemi ta' dawn iċ-ċittadini fl-Ewropa. Mhix xi ħaġa misterjuża illi l-sħobija ta' dawn il- pajjiżi fl-sena 2000 waslet għal ħsara fil-pajjiżi li ma mhux kapaċi laħqu moħrajn. u anke minħabba dumping soċjali li rajna anke fil-pagi. Dan anke juri li s-suq minnu nnifsu konet nistennew li se jpatti għal dawn id-distorsjonijiet. Iżda dan jista' jerġa' jisseħ dak intom x'beħsibkom tipproponu biex nevitaw li jerġa' jkollna dawn l iżbilanċi li bħalissa għadna narawhom eh, jeżistu fil-proġett Ewropew. Grazzi l-Onorevoli Zalewska, imbagħad is-Sur Danielson. Grazzi tassew, eh, Signora President. Grazzi Ministri għal din il-preżentazzjoni li għamiltulna dal-ħodu. Aħna wkoll għandna tħassib tagħna li l-fluss mill-fondi ta' koeżjoni jistgħu jispiċċaw jiġu allokati għal fond ta' tranzizzjoni ġusta. U naħseb li m'għandniex nitkellmu dwar budget imnaqqas, anzi għandna nżommu il-budget li diġà għandna. U rridu nsibu mezz li bih ikun hemm iktar greening. Intom semmejtu eh, il-prioritajiet tal-presidenza tagħkom. Huwa importanti ħafna li Ikunu nafu zattament xinu ma l-prioritajiet biex anke ikunu nafu x'inhu inqas importanti biex il-flus jintefqu kif suppost. Pereżempju, l-esklużjoni diġitali. L-iskejjel kollha tagħna irid ikollhom aċċess tal-broadband u il-multimedia għandha tkun disponibbli dan diġa tisir fl-iskejjel. U qed ngħixu ferra ta' esklużjoni diġitali, kulħadd għandu bżonn ta' din l-għajnuna. Kulħadd għandu jitgħallem dwar il-computing fl-iskejjel, din hija xi ħaġa effettiva ħafna l-Onorevoli Danielsen, jekk jogħġbok. av ordförandeskapsprogrammet. För mig som social... Grazzi tal-li prezent. Grazzi tal- Grazzi tassew jien għalija bħala soċjalista u importanti ħafna li jkollna drittijiet fuq il-postijiet ta' xogħol, drittijiet soċjali u kundizzjonijiet tajbin. Dawn huwa prijoritajiet importanti ħafna. Aħna kuntenti anke li l-Presidenza qed titkellem dwar il-pilastru soċjali u il prijoritajiet li qed jingħataw li naqdu l ħajja privata ma' dik professjonali. Dawn in-negozjati rridu li rridu jisaxħu huma importanti ħafna biex ikollna Ewropa iktar ġusta. Is-suq tax-xogħol għandu rwol importanti ħafna. F'dan il-kuntest jiena għalhekk nappella illi l-Presidenza Kroata tal-loka biżżejjed ħin biex tagħti priorità għal dawn il-pilastri. Ewropa soċjali iktar f'saħħitha kif anke qalet il-Kummissjoni fejn kull euro li tintafa tirrappreżenta investiment ta' żewġ euro ta' ritorn ġifieri fuq l-investiment nafu tajjeb ħafna na bosta problemi oħra anke psikosoċjali, tajjeb allura li jkollna strateġija ġdida għax-xogħol għandna wkoll kummissarju li għarfet l-importanza ta' dan kollu iżda biex ikollna din l-istrateġija l-ġdida għall prevenzjoni tal-inċidenti li waslu għall-imwiet. Importanti ħafna li dan kollu isir anke burġenza. Grazzi, Signora Holmes. Issa, jekk joġbok. Grazzi, President, grazzi lill-Ministri mill-Kroazja tal-prezentazzjoni li għamlu. Jiena nixtieq insaqsikom dwar il-bidla demografika li din hija waħda mill-akbar sfidi li għandna qoddimna fl-Unjoni Ewropea. Il-bidla demografika ħat affettwa il-bilanċ soċjali, kulturali, ekonomiku u territorjali. U jekk naffaċċaw ħifisser li nkunu qed nigarantixxu drittijiet indaqs anka drittijiet soċjali indaqs li ċ-ċittadini kollha jgħixu fejn jgħixu. Jekk ikonna mekkaniżmi biex naffaċċaw il-problema tal-fatt li niset jitilqu miż-żoni rurali, speċjalment iż-żgħażagħ, u jekk jirna xina niżguraw li jkun hemm konnettività tajba, jkun hemm opportunitajiet tax-xogħol u xogħol diċenti, dik tkun skur suċċess. Hemm eżempju tajjeb pereżempju fi Spanja hemm Eh, sistema partikolari li ġiet implementata mill-Gvern ta' Spanja u naħseb li jista' jiġi kopjata anke f'pajjiżi oħra. Il-programm ippreżentat mill-Presidenza Kroata fil-plenarja tal-ġimgħa l-oħra urina illi waħda mill-prijoritajiet tagħkom huwa li naffaċċjaw l-isfida demografika. Jiena nixtieq inkun naf x'miżuri tixtiequ tintroduċu biex ikun hemm iżjed opportunitajiet u opportunitajiet aħjar għaż-żgħażagħ li jgħixu f'żoni rurali u dwar il-fatt li l-popolazzjoni dejjem meta tixjieħ. X'approċċ ħad jieħdu fid-dibattitu biex insibu sistema sostenibbli ta' pensjonijiet. Grazzi. And uh, Madam Lenoir, please get ready. Signora Ferrandis, grazzi ħafna. Sur Ministru, Sinjura Ministra, ħanżon fil-qosar għaliex hemm ċertu punti li diġa' issemmew. Mela, kif tafu l-Kommissjoni l-ġimgħa l-oħra preżentat l-European Green Deal. Dana jinkludi sensiela ta' proposti biex eh, nindirizzaw it-tibdil fil-klima ikon ekonomija li tkun neutra fil-karbonju biex ikun hemm tranzizzjoni ġusta. Madankollu, min-naħa tal-Parlament, speċjalment aħna tal-SND, qed inħossu illi m'hemmx biżejjed enfasi fuq id-dimensjoni soċjali tal-Green Deal Veru li hemm bżonn nieħdu ħsieb l-ambjent imma fl-istess ħin irridu nagħtu każ ukoll il-ġustizzja soċjali għaliex huma n-nies li żjed vulnerabbli li ħajkunu li żjed affettwati mill-bidla fil-klima u għalhekk nixtieq inkun naf jekk il-Presidenza tal-Kroazja hux se tpoġġi il-dimensjoni soċjali tal-Green Deal fil-prijoritajiet tagħha u xi proposti ħad tagħmel f'dan ir-rigward. Minnaħa l-oħra veru li l-presidenza finlandiża fil prijoritajiet tagħha kien hemm l-ekonomija tal-benesseri u l-presidenza tal-Kroata issemmi illi tixtieq soċjetà iżjed soddisfatta u iżjed vitali. Però, f'din il-kwistjoni ta' benesseri hemm xi ħaġa illi mhux qed tissemma, jiġifieri s-saħħa mentali fuq il-post tax-xogħol. Il-fatt li hawn ħafna xogħlijiet prekarji u anka il-fenomenu tad-diġitalizzazzjoni qed iwassal biex eh, biex is-saħħa mentali sejra l-lar għanna bżon natu mbuttatura li xolijiet illi jirrispettaw is-saħħa mentali tal-ħaddima u li jevitaw per eżempju d-depressjoni. Ixbessib kom tamlu għadu l-presidenza dwar dan, grazzi. Madam Lenoir, and please, Madam Maxova, get ready. Merci, Madam. Grazie, Signora President, Signora Ministru, Sur Ministru Grazzi tal-li spiegajtunna kif tar il-vizjoni ta'kom għal xogħol u l-aspetti soċjali l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea għalet x'beħsibha tagħmel fuq Ewropa Soċjali din il roadmap tajt li mandu jkun hemm ħadd li jitħalla lura fil-qasam tas saħħa u anki l-pjan Ewropew u l-ġlieda kontra l-kanser. Il-kanser bħalissa huwa l-ewwel kawża tal-mewt ħafna stati membri u ħafna mill-53 tal-imwiet, fil-mija tal-imwiet li jmutu minn fuq ix-xogħol huma minħabba l-kanser. 80,000 ruħ imutu mill-kanser ukoll Um, ħafna nisa illi mutu bil-kanser għax jaħdmu bil-lejl. Il-presidenza ta'kom torbot mal-nedija ta' diskussjonijiet fuq il-pjan dwar il-kanser, tista' tajdunna forsi xtiq u tispronaw sabiex dan il-pjan tal-kanser ikun ambizzjuż ħafna u eh, ikun jipprevjeni l-kanser fuq il-post tax-xogħol. Do, get ready. Dziękuję za słowo, pani przedsedkynie. Grazie sew. Tal-li Grazzi tal-li prezentajtu l-vizjoni tal-presidenza Kroata. Jina irrit najt kif qalet kollega tiegħi illi ma tantx hemm idejat speċifiċi u konkreti Rridu nifmu illi l il flus huwa importanti il-politika soċjali hija veru bbażata fuq il-flus. U intom bir-raġun nagħtu illi l popolazzjoni qiegħda tixjieħ, imma l-Ewropa hija lesta biex tiffaċċja dawn l-isfidi għalhekk hemm bżonn li naħsbu dwar is-sostenibilità tas-sistema soċjali mhux biss fil-pajjiżi differenti ma anke fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Priorità fil-ferma tiegħi hija illi id dokument 883 tal-koordinazzjoni tas sigurtà soċjali jingħalaq u naħseb dan ikun pass importanti ħafna għall volja naf li huwa suġġett verament ikkomplikat. Jiena kun kontenta li kieku tistgħu tiġġieldu sabiex l-ISF Plus jinsam għall volja hemm eh, tendenza illi imbidlu ċertu fondi. Jiena nixtieq nirringrazzjakom għal din il-konferenza illi se torganizzaw dwar id-drittijiet tal-persuni b'disabilità um, u tkun ħaġa tajba jekk ikun hemm konklużjonijiet speċifiċi sabiex ikunu nafu kif nistgħu ngħinu l-persuni b'diżabilità bħal pereżempju il-kad il il-kad tal jistgħu jużaw fuq il-, highways, etc. No and please, uh, Mr. Alavanos Goodberry. Thank you very much, Chair. My first question addressed to... Is-Sinjura Semedo, nixtieq nindirizza l-Ministru Bedekovic fuq il-brain drain. Din hija kwistjoni demografika importanti ħafna fih dan il-programm tagħkom u issemmu anke brain circulation flok brain drain. Tistgħu tispjegawna kif dan il-kunċett jista' jkun is-soluzzjoni u kif l-istati membri jistgħu jaħdmu biex tasal din il-bidla. It-tieni mistoqsija lill-Ministru Aladrovic. X'inhija l-pożizzjoni tagħkom, speċjalment ta' stati membri mill-vant tal-Ewropa, dwar il-żieda potenzjali tal-paga minima tagħhom u kif tistgħu tikkonvinċuhom li ikollhom paga minima li tagħtihom ehm, għajxin diċenti. Is-sur Alavanos imbagħad wara s-sur Saliba. Grazzi tassew. Sinjura President. Se nitkellem bil-Grik. Madwar l-Unjoni Ewropea f'dawn l-aħħar snin kien hemm strateġiji politiċi li qed waslu għal riżultati. Waħed mir-riżultati huwa il-xogħol flessibbli issa sar popolari u sar anke impjieg pjuttost popolari. Anke infatti wasal sabiex ikun hemm ftehimiet kollettivi. Dan anke rajnieh fil-Greċja fejn it-trade unions għandhom ċertu diffikultajiet biex anke jinnegozjaw dawn il-ftehimiet kollettivi. U wassal biex affettwa anke l-assigurazzjoni soċjali. Dan ifisser il-kontribuzzjonijiet għal din is-sistema komplew jiżdiedu f'dak l-għandu x-xaqsam mal-purchasing power taċ ċittadini tagħna. Issa isna qed nikkompetu għal kull pajjiż u x'inhu l-pajjiż. Hemm kontradizzjoni sħiħa f'dak li smajna. Iva, irridu illi kollna persuni li jispeċjalizzaw li tajbu l-ħiliet tagħhom, iżda issa dawn qed jispiċċaw eh, persuni jiġu imbagħad jiggradwaw u ma jsibux posta xogħol kolom jivvjaġġaw minn pajjiż għal ieħor u ma mhux neċessarjament jisibu xogħol li għandu xaqsam l ħelit tagħhom. Anke jekk wieħed iħares lejn pajjiżi differenti, tinterrompi il-President. Il-Ministri tal-Ispjegazzjoni dettaljata li tawna unawguralhom minn qalbi għal dawn is sitxur xhur illi ġejjin. Waħda mill-prioritajiet tal-presidenza kroata hija d-diġitalizzazzjoni u l-importanza li bħala Unjoni Ewropea nagħmlu l-qabża li jmiss u nkunu aktar kompetittivi f'dan is-suq sabiex noħolqu aktar opportunitajiet. Però minn barra l-flessibilità li l-diġitalizzazzjoni injettat fis-suq tax-xogħol però xorta waħda ħolqot realtajiet u diffikultajiet ġodda. Waħda mill-ikbar diffikultajiet li qegħdin narawha dejjem aktar tiżdied anka bil-numru dejjem jikber ta' problemi ta' saħħa mentali hija il-work-life balance il lum il-ġurnata tnaqret u tnaqret bil-kbir minħabba dawn ir-realtajiet il-ġodda. U l-ewwel mistoqsija tiegħi għalhekk f'dan hija f'dan l-ambitu l-ewwel nett il-Parlament Ewropew diġà beda jitkellem fuq l-importanza li nintroduċu il-right to digitally disconnect huwa dritt illi jenata lil ħaddiema tagħna sabiex huma wkoll ikunu jistgħu jibbenefikaw minn kwalità ta' ħajja aħjar speċjalment aktar ħin mal-familji tagħhom. X'inhuwa l-ħsieb tal-Presidenza Kroata rigward dan il-punt u realtà ġdida oħra hija r-realtà tal-ħaddiema fuq pjattaformi diġitali, il-platform workers illi sfortunatament daw illum il-ġurnata mhumiex irregolati fuq bażi Ewropea din naraw abbużi kbar fejn ħafna minnhom qegħdin jiġu kkunsidrati saħansitra bħala self-employed u għalhekk nixtieq nistaqsi x'inhuma l-pjanijiet tal-Presidenza rigward il-ħaddiema fuq pjattaformi diġitali. Mr. Burglas, please. And sorry. Honorable Burgolas imbagħad is Bischoff. Grazzi, nilqa din il-prezentazzjoni tagħkom għandu numru ta' mistoqsijiet. Nixtieq nisma x'inhi x'se tagħmel Presidenza Kroata sabiex tinkludi id-dimensjoni soċjali flimkien mal-ftehim ambjentali f'politiki oħra li jaffettwaw is-suq intern. X'inhu malanijiet tagħkom dak l-għandu xaqsam mal-bidli demografiċi, din hija xi ħaġa nixtieq nisma' dwarha Fliema oqsma Ewropej u nazzjonali tħossu li huwa possibbli li jwasslu għal bidla. Dan huwa ovvjament eh, dibattitu komplikat m'hemmx soluzzjonijiet sempliċi qed inniedu ċertu proċessi iżda fid-dawl ta' din is-sitwazzjoni fejn tħossu li hemm bżonn eh, l-iktar bidla Ħaġa oħra li importanti għal kumitat tagħna nixtieq inkun naf kif biħsibek biħsibkom tindirizzaw it-tibdil fil-klima u l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fis-suq tax-xogħol mingħajr ma neliminaw dan il-politik minflok ma nubduhom politiki soċjali. Herr Minister, vielen Dank, dass Sie Ihr Programm hier L-Onorevoli Bischoff, grazzi ta' sew, Signora President. Grazzi ta' dettalji kollha li tajtuna tal-programm tagħkom. Naħseb li anke smajtu li il regolament dwar il-koordinazzjoni dwar sistema ta' sigurtà soċjali għalina huwa importanti ħafna. U jiena uriet dan il-fajl u xtaqt sempliciment nisħaq dwar dan il-fatt, anke kif qal il-Ministru taħt il-Presidenza Finlandiża l-importanza ta' regolament għal ċittadini tas eh, u rajnija li hemm din l-importanza. Għaliex kulħadd qed ifittex ħaddiema b'ċertu ħiliet. Imbagħad fuq drittijiet u obbligi però mhux kulħadd jinsab fl-istess sitwazzjoni. Ir-regolament dwar din il-koordinazzjoni se tkun tassew kruċjali. Anke f'dak għandu x'aqsam mal-mobilta ġusta, din hija importanti ħafna għal koordinazzjoni tal-politika soċjali. U nixtieq nżid ħaġa żgħira jiġifieri jekk inti minn wieħed sa sitta xi kieku x'tażel kemm hi priorità għalikom minn wieħed sa sitta sitta jiġifieri l-aktar importanti. Grazzi tassew l-Onorevoli Lizzi, grazzi tassew jiena nixtieq nirringrazzja l-Ministru nilqaħħom għal dan is-semestru li l-ewwel wieħed tal jom Jiena minn Friuli Venezia Ġulja, jiġifieri kważi aħna eh, ġirien. U intom intom għandkom villaġġ li jismu l-istess bħal tagħna u dan juri kemm aħna viċin xulxin. Jena apprezzajt x'inhuma l-prijoritajiet tagħkom li huma konkreti u, u realistiċi. Issa dawn jilħu kol il-prijoritajiet tal-politika Ewropea. Nixtieq nsir naf minn għandkom x'se tkun razzjonijiet li tieħdu f'dawn is-suġġetti, kwistjonijiet tal-ħaddiema transkonfinali u il ċaqliq transkonflarir se jkunu il proposti tagħkom fir rigward tal-problema ta' demografija l-kol kemm aħna nafu dwar dawn il-problemi li ngħinu l-familja nċentivaw l-immigrazzjoni. Aħna qed naraw l-effett tal rotta tal-Balkani f'pajjiżna stess. Forsi nistgħu naħdmu flimkien biex insibu soluzzjonijiet konkreti mbagħad fuq l-iżvilupp bilanċat inklusiv tal-Unjoni Ewropea li anke qis il-partikolaritajiet u l-ħtiġijiet ta' kull stat membru ta' ċittadini tiegħu kif beħsibkom tinterpretaw l irwol ta' medjatur neutrali li beħsibkom tieħdu intom li sfortunatament ma tantx tistgħu tkunu neutrali fih. Is-Sor Patton, grazzi tassew jiena nixtieq ukoll nifraħ l-Presidenza u nawgurawlkom Kroazja pajjiż eh, sabiħ ħafna u f'Zagreb hemm wieħed mill-mużewijiet l-aktar favorit tiegħi. Il-mużewijiet tal-relazzjonijiet imkisra <laughs> li xi ħaġa stramba li qed ngħidha x'jiena li jiena mir-Renju Unit nittama li nkun nista' nżur dan il-mużew wara darba noħorġu mill-Unjoni Ewropea. Issa, din ir relazzjoni l ġdida inti smajt lista twila sħiħa ta' mistoqsijiet f'dan il-komitat. X'se tkun l-attitudni tagħkom lejn ir-Renju Unit wara l-ġimgħa d-dieħla aħna għanna rekord dwar il-pagi minimi, dritti tal-ħaddima u l-bqija. Se jkun hemm biżejjed żmien li tinformawna għalfejn għanna nimxu mal-istandards tar-Renju Unit jew intom se tkunu qed tiffukaw fuq l-isfidi tagħkom. Thank you very much. Now the second round. Grazzi ħafna issa ħa nisimgħu it-tieni round ta' tweġibiet. Min ser jibda? Jekk jogħġbok. Grazzi ħafna eżis eh, membri ta' dan il-komitat nixtieq ningrazzjakom ta' dan it-tieni round ta' mistoqsijiet. Aħna daqsxejn mafusin bil-ħin għax jiena u l-Ministru kollega għandna benni oħra, però ħaniprofa nwieġeb xarta waħda l-mistoqsijiet kollha. Ħaniprofa nimxi bl-istess ordni kif irċevejt l mistoqsijiet Fl-ewwel round ma konċ weġibt fuq il-regolament 883 fuq il-digitalizzazzjoni. il digitalizzazzjoni Aħna eh, minn ġenerali nappoġġaw l-iskambju ta' eh, data, nappoġġaw id-digitalizzazzjoni, pero nafu illi bħalissa forsi mhuwiex possibbli li l-istati membri kollha jkunu inklużi fl-iskambju ta' data. U din hija xi ħaġa illi tista' taffettwa l-implementazzjoni ta' regolament fl-istati membri. Issa dwar l-ESF Plus u l-Just Transition Fund Aħna ovvjament ix-xewqa tagħna hija illi ma il-fondi tal-ISF plus ma jiġux imminati askabtu ta' fondi oħra, ġifiri il-xewqa tagħna hija li fil-negozjati li jmiss impoġġu enfasi kbira fuq l-ISF plus u uh, nafu illi meta naslu fit tmiem il-negozjati tal-MFF, żgur illi ħajkun hemm il-prerekwiżiti kollha lesti u f'posthom biex ikunu jistgħu jinżammu l-fondi għall programmi kollha. L-ISF Plus hija mal-biċċa xogħol tajba ħafna lix jgħin fl-inklużjoni jolli l-standards ta' edukattivi u ja tispinta wkoll id-diġitalizzazzjoni. Dwar it-kabbir. It-kabbir tal-Unjoni. Mill-perspettiva tal-Kroazja, il-tkabbir tal-Unjoni potenzjalment jista' jkun xi ħaġa pożittiva u aħna li nixtiequ nagħmlu huwa li dawk il-pajjiżi li għadhom mhux stati membri ninkluduhom informalment fl-attivitajiet tal-Konsil tal-EBSCO. Fil-fatt ħajkun hemm laqgħa informali tal-EBSCO f'Zagreb. U ħajkun hemm laqgħa toħra fil-marġni ehm, bil-preżenza ta' ministri mill-pajjiżi tal-Balkani biex bekk u ma jkunu jistaw jifmu aħjar kif naħdmu aħna u l-attivitajiet li għawaddejn fl-istituzzjonijiet Ewropej. Issa kien hemm insemma il-punt tal-inklużjoni, inklużjoni speċjalment tal-anzjani fis-soċjetà digitali. Fil-fema tiegħi dan huwa aspett importanti ħafna u għandna bżonn eh, niddiskutuh iżjed. Naturalment, il tendenza jili li noqorbu dejjem iżjed u nafsu dejjem iżjed fuq id-diġitalizzazzjoni u l-imsieħba soċjali huwa favur huma favur eh, dan kollu wkoll. Dwar id-dimensjoni soċjali tal-Green Deal, aħna nemnu li kemm il-Just Transition Fund u anka permezz tal-ISF Plus ħajjir noħolqu dimensjoni soċjali ġdida fiħdan il-Green Deal u anke fit tranzizzjoni lejn ekonomija iżjed ekoloġika. Jekk irnexxina nagħmlu hekk, inkunu qegħdin neħdu vantaġġ mill-potenzjal li jinħolqu impjiegi ġodda u li nindirizzaw l-isbilanċi li hemm fis-suq tax-xogħol. Bekk aħna permezz tal-Just Transition Fund u permezz tal-ISF Plus se nippruvaw nieħdu ħsieb id-dimensjoni soċjali tal-Green Deal biex navitaw kwalunkwe impatt negattiv. Kien hemm insemma wkoll il-kwistjoni tal-saħħa mentali fis-suq tax-xogħol. Mela meta nitkellmu fuq il-bilanċ bejn il-ħajja professjonali u l-ħajja privata, Aħna naħsbu illi eh, taħt it-tieni priorità li aħna fissajna l-presidenza tagħna ser ikonna l-opportunità li diskutu anka dan l-aspett tas-saħħa mentali u s-sitwazzjonijiet illi fihom is-saħħa mentali tista' tieħu daqqa ta' ħarta tajba. Is-suq tax-xogħol għaddej minn ħafna bidliet u dan jaffettwa mhux biss il-ħajja professjonali manka l-ħajja privata u għalhekk permezz tat tieni priorità tagħna kif għedt matul il-Kunsill tal-EBSCO naħseb illi ħajnexxinna eh, inkatru dibattitu dwar dan is-suġġett ukoll. Naturalment, it-tir tagħna huwa illi s-saħħa mentali tinżamm bħala priorità ehm, fuq il-post tax-xogħol. Kien hemm mistoqsija wkoll dwar is-sostenibilità tas-sistemi soċjali fl-Ewropa, tas-sigurtà soċjali fl-Ewropa. Din hija sfida lina l-koll u hemm bżonn li nitkellmu dwarha kemm issa u eh, anka fil-futur. Speċjalment meta nitkellmu fuq is-sistema tal-pensjoni, eh, l-età tal-irtirar, il-benefiċċji, eccetera. Ehm, dawn ħajkunu sfidi kbar. Mill-perspettiva tal-presidenza Kroata, Hemm bżonn li nifukaw fuq il-ħiliet għaliex bekk billi nifukaw fuq il-ħiliet u noħolqu iżjed opportunitajiet fuq is-suq tax-xogħol, fl-aħħar mill-aħħar tkun l-ekonomija li tmur minn fuq. U fuq terminu medju u twil jirnexxinna noħolqu ekonomija ta' benesseri. Il-ħiliet fil-fema tagħna hija waħda mis-soluzzjonijiet mhijiex l-unika waħda, però hija waħda mis-soluzzjonijiet biex dawn is-sistemi jkunu iżjed sostenibbli wkoll. Dwar il-paga minima, naħseb li diġà tkellimt fl-ewwel round eh, ta' mistoqsijiet. Kifet għadna qed nistennew ir-riżultat ta' ta' konsultazzjonijiet li għaddejjin bħalissa bejn il-Kommissjoni u l-imsieħba soċjali. Kif diġa qed aħna favur il-konsultazzjonijiet, kemm konsultazzjoni tripartiti, dialogu soċjali u inizjattivi oħra ta' dan it-tip. Matul il-presidenza tagħna beħsibna namlu l-almutana biex id-dialogu soċjali isir b'xi ħaġa normali beħsibna nipromovu iżjed dialogu soċjali kif nistaw. Naħseb li bekk indirizzajt il-mistoqsijiet kollha apparti ta' Sinjura Bishop. Sinjura Bishop talbitni nati marka minn wieħed sa' sitta. Inti metlix xi jfissru dawn in-numri, naħseb li sitta għal li iżjed numru b'saħħtu bekk ngħidlek sitta għandna eh, intenzjoni qawwija li nsolvu dak il-fajl. Palla mlieta. Il-Ministru Bedekovic, grazzi ħafna. Jena l-darba oħra provajt niġbor flimkien daqsxejn il-mistoqsijiet tagħkom skont li ma suġġett jitrattaw. Li li saru, eh, saru li mistoqsijiet kien dwar il-bidli demografiċi. U hija ħaġa sabiħa fil-fema tiegħi għaliex fid-diskors ta' introduzzjoni tiegħi jiena fil-fattet li aħna nafu konxi tal-fatti li d-demografija hija problema mhux fil-Kroazja biss, però fil-territorju kollu tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk qed nieħu gost nara illi intom ukoll tifmu s-serjetà ta' din il-problema. Tajjeb illi eh, tajjeb nara li kolla kemm aħna ħerqanin li nagħmlu passi pożittivi biex insolvu din il-kwistjoni. Mela, meta nitkellmu fuq id-demografija, U meta nikkonsidraw is-sitwazzjoni fl-istati membri kollha, irridu noqogħdu attenti minħabba l-fatt li mhux l-istati membri kollha għandhom l-istess sfidi f'dik li hija demografija. Dan ifisser illi kwalunkwe rakkomandazzjoni li aħna nistgħu noħorġu trid tkun dejjem flessibbli. Trid tikkonsidra fatturi eh, nazzjonali jew reġjonali. Fl-istess ħin, ir-rakkomandazzjonijiet tagħna għandhom ikollhom lan illi jtejbu s-sitwazzjoni fl-Unjoni Ewropea kollha kemm E, kien hemm insemma wkoll brabta ma' demografija l-aspett tal-mobilità. Mobilità speċjalment taż-żgħażagħ u ta' persuni attivi. Din hija xi ħaġa li tkellem dwar anka l-kollega tiegħi. Jekk irridu nsibu soluzzjoni għal din il-problema, Jaħtieġ li nżommu f'moħħna li l-Unjoni Ewropea hija bbażata fuq il-kunċett ta' mobilta u l-libertà ta' moviment ta' ċittadini tagħha. Ma rridux ninsew li l mobilità ta' ċittadini fil-fatt hija waħda mid-drittijiet fundamentali taċ ċittadini Ewropej. L-Unjoni Ewropea it-tir tagħha huwa illi telimina kull ostaklu illi eh, jista' jxekkel il-mobilità tal-ħaddiema. Mela jekk nixtiequ nippromovu il-mobilità u l-migrazzjoni, importanti ħafna nifmu illi id-dritt illi il-persuni jiċċaqalqu minn post tal-liħor, minn pajis tal-liħor, huwa propju dritt fundamentali tagħhom. Aħna bla dubju ta' xejn ser namlu l-almutana biex niskuraw bilanċ aħjar bejn il-ħajja professjonali u l-ħajja privata se nafsu wkoll fuq il-konverġenza demografika. Nixtiequ li jkun hemm l-istess livell ta' żvilupp demografiku fl-istati membri kollha. Je naglasila eh, da je tema demografije tek na početku. Dakle, ħafna membri għawek semmew illi id-demografija huwa suġġett illi bdejna niddiskutu eh, riċentement. Huwa suġġett li jaqa' taħt il-Kummissarju Dubrovka Xvizza li hija il-Kummissarju Kroata. U il-Presidenza tal-Kroazja peħsiba tnedi diskussjoni wiesa dwar l-isfidi demografiċi. Hemm bżonn li nippromovu politiki li jtejbu l-kwalità ta' ħajja, jtejbu l-bilanċ bejn il-ħajja privata u dik professjonali u eh, jtejbu l-kwalità ta' ħajja, l-kwalità ta' ixin. Peress li għadna fil-bidu ta' dre diskussjoni, l-ewwel li rridu namlu huwa li nanalizzaw il-problemi li hemm dimna kemm fuq livell nazzjonali u anke fuq livell Ewropew. Rridu l-ewwel nanalizzaw kollox, nistudjaw kollox sew u mbagħad abbażitek inresqu xi konklużjonijiet. Saret mistoqsija wkoll dwar iż-żgħażagħ li jgħixu fiż-żoni rurali x'nistgħu nagħmlu biex huma jibqgħu f'dawk iż-żoni u mhux jemigraw kollha lejn ehm, l-istess bliet jew l-istess pajjiżi. ħadgost nisma li eh, semmejtu din il-problema. Fil-fatt iva, even problema bdawna iż zaħ li qed jgħixu f'żoni eh, imbeda jew żoni rurali. Hija xi ħaġa li irridu nindirizzaw. Irridu nkunu konxi li l-lum il-ġurnata żgħażagħ għandhom ħafna opportunitajiet, ħafna opportunitajiet ġodda illi dawk illi kienu għadhom żgħażagħ sa ftit ma kellhomx Qegħdin fis-seklu 21 għandna kollox disponibbli għalin hemm kull xorta ta' attività li nistgħu nagħmlu. U f'dan il-kontest huwa ovvju illi iż-żgħażagħ illum il-ġurnata jiċċaqalqu minn posta ieħor ħafna iżjed milli kienu jagħmlu saftit ilu. Għandhom il-libertà illi jivvjaġġaw lejn kwalunkwe pajjiż, jistudjaw fejn iridu, Eh, jiksbu l-edukazzjoni tagħhom kemm mod formali u mod informali għandhom insomma l-libertà li jażlu x'tip ta' ħajja jixtiequ jgħixu skont dak li liżjed jinteressom. U għalhekk irridu żommu f'moħħna illi fid-dinja moderna tal-lum iż-żgħażagħ qed ħabtu wiċċhom ma' problemi bħal nuqqas ta' offerti ta' xogħol, nuqqas ta' inklużjoni, u problemi oħra li qegħdin jikkomplikaw is-sitwazzjoni tagħhom, speċjalment jekk ikunu jgħixu f'żoni rurali. U għalhekk aħna ħriġna bi tliet prioritajiet ewlenin illi ser ikunu fil-qalba tal-azzjonijiet kollha li ħanamlu eh, li jorbtu maż-żgħażagħ. L-ewwel priorità hija dwar żgħażagħ eh, li jgħixu f'żoni remoti jew rurali. Ħanippruvaw nindirizzaw il-ħtiġijiet tagħhom u se nippruvaw namlu analiżi tal-miżuri ehm, settorjali li hemm bżonn biex nindirizzaw dawn l-isfidi. It-tieni priorità f'dan ir-rigward se tkun illi nqajmu iżjed kuxjenza fost iż-żgħażagħ billi natuhom iżjed informazzjoni. Din hija xi ħaġa li ħan iddiskutu iżjed fil-laqgħa tal-Kunsill f'Mejju eh, li ħatkun dwar il-kultura żgħażagħ u l-isport. It-tielet priorità marbuta ma' żgħażagħ li jgħixu f'żoni rurali u mal-problema ta' brain drain hija li nipromovu iżjed dialogu bejn eh, l-Unjoni Ewropea u iż-żgħażagħ u ħajkun hemm is-seba ċiklu ta' dan id-dialogu. Issa saħrid ikunu iżjed involuti fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet u aħna beħsibna nipromovu l-adozzjoni ta' eh, dokument separat li ħajkollu l-għamla ta' riżoluzzjoni. Biex nagħlaq, nixtieq nirringrazzja Nixtieq nirringrazzja membru minnkom illi semma post partikolari fil- fil-belt fil-belt kapitali tana, Zagreb. Grazzi tal-li semmejt il-mużew, il-mużew tal-relazzjonijiet falluti. U għetniħu eh, għost li joġbok dan il-mużew. Għanna naturalment jiddispjaċina li relazzjoni mal-Renju Unit ħat intemm u koll. Pero aħna nilqawkom dejjem biħġarna fil-Kroazja, speċjalment fil-belt kapitali tagħna. So much to all both of us. Grazzi ħafna, grazzi l-żewġ mistidna li kellna l llum, grazzi tal-introduċejtu l-prioritajiet tal-Presidenza Kroata, grazzi tal-li weġibtu il-mistoqsijiet speċifiċi kollha illi sarulkom naħseb illi bekk. Turu x'interess qawwi għandkom fil-portafoll eh, tagħkom. Nawguralkom kull suċċess, għandkom pjan ambizzjuż ħafna u aħna naturalment ħankunu hemm biex nappoġġawkom. And now, u issa, jekk ma jimpurtax immorru lura għall-ewwel punt fuq l agenda tagħna u nippruvaw naddottaw l agenda So we all heard what Mela, il-koll smajna dak illi għalinna s-sur Patton fuq il-kwistjoni tal-Brexit. Jena ħsib ftit dwara u naħseb illi l-ewwel nixtieq ngħid kemmtejn dwar il-proċedura u x'wassalna għal din litra minflok ma jkollna l-opinjoni bħas-soltu. Il-proċedura li għażilna Eh, kien taqa taħt ir-regola 56 palma l koll tafu il koll l-ewwel ridna opinjoni normali biex shadows blemendi eċċetera proċedura kollha kemmi. Imma mbagħad il- ehm, kalendarju eh, ġew eh, komplika ruħu naqra minħabba l-iżviluppi fir-Renju Unit. Mbagħad il-koordinaturi il koordinaturi fil-24 ta' Ottubru qablu illi naħdmu b'mod aktar flessibbli u hekk hemm litra tal-koordinaturi bil-miktub u mbagħad ġiet approvata minn Apple. Grazzi għall-għażla li għamlu l koordinaturi għanna l-ola livell ta' flessibilità u la abbozz tagħna jirrifletti l-aktar żviluppi reċenti li seħħew fir-Renju Unit. Għalhekk, Naħseb illi il-proċedura kienet demokratika u trasparenti għall-aħħar. Imma jekk tixtiequ nistgħu ikonna diskussjoni qasira qabel ma nivvotaw. Issa għandna żewġ possibilitajiet, żewġ għażliet. Lew jew konna skambju ta' opinjonijiet qasir illum fil-11 jew insomma ftit wara il-11 issa jiġifieri nagħti l-kelma lill koordinaturi jew lil min intom Tazlu, mill-grupp u s-sur Patton għaliex kien hu illi għajjem dan il-punt, unbat jista' jkollna skambju ta' opinjonijiet illum fis-satejn u nofs l-istess proċedura ġifiri jew il-koordinatur jew min ikun dak li tażlu mill-grupp unbat is-sur pattern. Unbat jew nivvotaw wara id-diskussjoni issa dalodu jew inkella nivvotaw wara id-diskussjoni wara nofsinhar. Jiġifieri dawn huma ż-żewġ alternattivi. Jiena nippreferi kieku illi uh, namlu skont l-alternattiva A, ġifiri niddiskutu issa u nivvotaw dal-ħodu. Għaw xaħat li xtiq iżid xi ħaġa? Sir Patton, grazzi, Signora President L-ewwel nett jiena napprezza l-flessibilità naf li mhix ħaġa faċli jiena personalment nippreferi illi konna diskussjoni illu war nofsinhar għaliex forsi nies illi ma kinux jafu um, ikollhom l-opportunità illi jiddiskutu u jitkellmu. Jekk namlu għażla malajr, uh, ikonna ċans. Signora Jongerius, jiena nippreferi l-ewwel għażla għaliex inkella se naqsmu l-seduta tal-votazzjoni ma nafx kemm se jkun hawn nies lesti li jiġu jivvutaw wara nofsinhar, għalhekk naħseb illi m'għandniex alternattiva ħlif l-alternattiva A. Sur Atkin, grazzi ħafna. Naħseb illi għandna nivvotaw il-kol kemm aħna għaliex aħna għanna x'namlu u eh, il-votazzjoni hija importanti ma nistax issa naqbdu fl-aħħar minuta u naqilbu l-aġenda ta' taħt fuq. Aħna sen segwu il-gruppi imma tidu tajdu li jekk se titkellmu intom bħala koordinaturi jew xi ħadd ieħor mill-grupp tagħkom. Mela l-ewwel is-sur Radke. se nibdew id-diskussjoni tajjeb hekk qabel ma nivvotaw. Għalfejn ma nivvotawx biss. Imma l-għażla A li għażiltu hija li l-ewwel ikonna diskussjoni qasira fuq il-kwistjoni li qajjem is-sur Patton fuq il-proċedura. Sur Pislaro, kjoġbok. Jien naħs sibt li din kienet l-alternativa A, Iva. Tajjeb, kulħadd hekk fem? Le, jiena sempliċement rrid li nivvota biss, imma le, l-alternativa A mhux f'dak kienet tikkonsisti. Eh, mela jiena se ngħid eh, eh, ir-Renju Unita għażel li jitlaq mill-Unjoni Ewropea u jiena nażel li nivvotaw issa ma dik it-tielet alternattiva li ma jkun nebda diskussjoni u nivvutaw immedjatament. Issa, Signora Jungerius, Sur Ratka, għamel il-kontribut tiegħu għad-dibattitu u jiena se nagħti l ħin tal-kelma tiegħi lill kollega illi abbozza l-litra. Sur Pizarro, nibdew mill-ewwel Mela ċari issa, issa se jkollna diskussjoni qasira ħafna u wara se nivotaw sur Pisaro għannom tal-Soċjalisti u Demokratiċi. Nos konkurdamos in absoluto. Grazzi, Signora President, aħna naqblu 100% mal-terminoloġija u l-kliem użati f'din litra. Naħseb illi tirrifletti diskussjoni li kellna fil-komitat tagħna. Aħna mħasbin dwar kif se ngħaddu mill ftejim il-qadim għal ftejim il-ġdid ta' Whitehall kif qed isejħulu, irridu nħarsu id-drittijiet soċjali u l-drittijiet tal-ħaddiema fil-post tax-xogħol. Dawn m'għadhomx fl-annes serba u issa qegħdin fid-dikjarazzjoni politika. U hemmhekk m'għandhomx l-istess pis legali kif kienem kellhom qabel meta kienu fl-annes erba. Il-fattu li jekk aħna ma ntawlux il-perjodu ta' tranzizzjoni hemm il-periklu illi fl-aħħar tal-2020 se nsibu ruħna f'sitwazzjoni uh, li tkun ekwivalenti għal hard Brexit, xi ħaġa li l-kol kemm aħna nixtiequ nevitawha il-pożizzjoni tagħna hija eżatt bħal dik illi ħa il-Renju Unit, mhux biss fil-Parlament Ewropew illi aħna imħasbin, hemm ukoll il-House of Lords fejn hemm ħafna tħassib ukoll dan rajnieh il-bieraħ. Il-Parlament Ewropew jista' jintervjeni mal-Kummissjoni u l-Kunsill sabiex jiżgura lin negozjati kollha li jisaw waslu għal ftehim ta' kooperazzjoni bejn ir-Renju Unit u u l-Unjoni Ewropea ma tinjorax id-drittijiet soċjali tal-ħaddiema u aħna naqblu 100% ma' din l-ittra. Onorevoli Radke, Jiena mhux se noqgħod intawa l-wisq. Aħna fassalna din litra flimkien u nistgħu nivvotaw favorija u nappoġġawha ma kienx hemm xi kontroversi kbar. Il-pożizzjoni tal-Kumitat u tal-Unjoni Ewropea hija ċara nistgħu nappoġġawha u nittama li din tkun approvata malajr. Sur Pizzaro, issa nati nati il-kelma l-Sinjura Semadu. Bħal Shadow Rapporteur Renew, jiena nisħaq fuq il-suġġett ta' Zaza ħatem inċertezza għall-applikanti wara li jgħaddi il periodu ta' tranzizjoni u anki dwar il-parteċipazzjoni tagħhom fi programmi futuri um, Ewropej pal Erasmus Plus, per eżempju. Aħna wissejna li huwa importanti li tib tinżamm il-possibilità li l-perjodu ta' tranzizzjoni GSTs anki wara l-2020 sabiex nevitaw no deal u eh, konsegwenzi katastrofiċi għal ċittadini u l-kumpaniji. Grazzi. Grazzi għal ħodor il sinjura Langen. Signora Hansen. il-Brexit għandu il-potenzjal il li limita id-drittijiet tal-ħaddiema il-referenza għal level playing field neħħa issa mill ftajim tal ħruċ u hemm ċertu affarijiet u standards imu mhumiex vinkolanti hemm riskju li l-kumpaniji tar-Renju Unit se jimminaw id-drittijiet tal-ħaddiema sabiex eh, ikun hemm tellieqa għall isfel Boris Johnson neħħa l-possibilità li l-periodu ta' tranzizjoni GST wara l-2020 u f'każ illi il-Gvern tar Renju Unit ma jirnexxilux jissostitwixxi l leġislazzjoni Ewropea bil leġislazzjoni tiegħu qabel it-tmiem tal-tranzizzjoni eh, se jkollna dan il-Brexit fejn id-drittijiet tal-ħaddiema mhux se jkunu mħarsa, drittijiet tal-ħaddiema ma jistgħux ikunu sagrifikati sabiex ikun hemm vantaġġ kompetittiv imma dan il-ftehim tal-ħruġ xejn għaqli se jagħti l-possibilità li jiġri propju hekk iridu niskuraw li drittijiet tal-ħaddiema fir-Renju Unit ikunu mħarsa kemm issa kif ukoll fil-futur. Grazzi. Is-Sinjura Ġame. Jew ħadd ieħor għannom tal-grupp. Jiena ma naqbilx 100% ma' din ir-riżoluzzjoni ħafna mill-kritika hija ġustifikata, pereżempju fir rigward tal-gvern, naħseb illi aħna rridu nirrispettaw ir-deċiżjoni tar-Renju Unit u minix xerta illi tħassib huwa ġustifikat, hawnhekk mhix kwistjoni illi noqogħdu nagħmlu b'satem fir-roti u nevitaw illi il-poplu il eh, tar-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea kif xtaq Aħna se kunu kien anki mal-poplu tar-Renju Unit u l-mexxejja u l-gvern biex ikonna relazzjonijiet kummerċjali u uh, mal-Unjoni Ewropea iva ma anki mal pajzi tad-dinja. Grazzi, signori il-grupp politiku tiegħi li CR se jappoġġa l-ittra u l-punti kollha illi tqajmu fiha. Il-ħin kollu ngħidu li rridu nħassu drittijiet taċ ċittadini fl-Unjoni Ewropea, imma hawnhekk qed nitkellmu dwar min iħaddem u l-ħaddiema u drittijiet tagħhom. Il-kellim li jmiss fil-Jum Mussen, il-pożizzjoni tagħna huwa li r-Renju Unit Eh, deċida li jaħroġ mill-Unjoni Ewropea, sa rridu naraw relazzjoni ta' bejnietna kif se tkun fil-futur, għallina l-affarijiet huma ċari hemm bżonn li jkollna relazzjoni fejn ma jkunx hemm possibilità li jkun hemm dumping tal-salarji, tal-istandard soċjali, hemm opinjoni ċara li jespressa b'din litra u għalhekk aħna nappoġġawha. L-Onorevoli Patton. Grazzi, President il-kwistjoni li qajjimtina fuq l-agenda jalli flittra illi ma mal-opinjoni hemm miktub mod ċar illi il-kumitat kien eh, eh, eżaminat uh, din l-ittra jiena ħassejt illi le dana ma u jiena ma naħsibx illi seba' minuti huwa ħin biżejjed sabiex il-kumitat jikkonsidra din l-ittra u jiena ma kellix possibilità li nagħmel kontribut għal din litra li il-proċedura li għażiltu li li zammitni lura milli nagħmel dan. Jiġifieri id demokrazija kienet niqsa hawnhekk. Issa fuq litra innifisa ħafna illi jiena nirrikonoxxi imma hemm ċerti punti illi jiena ma naqbilx magħhom xejn. U laqas ma naqbel mill-kollega tiegħi tar-Renju Unit. Naħseb illi il-Kumitat għabess u il-seta u l-kompetenza li għandu u u issa għadda għal dikjarazzjoni politika l-Unjoni, anzi dan il-Kumitat, qed jipprova jinforza regoli u regolamenti fuq membru illi ikun telaq fejn m'għandux la dritt u laqas il-pożizzjoni li għamel dan. Aħna għandna standards oljien għall-ugwaljanza, għas-salarju minimu, u naħseb illi għanna nkunu trattati bħala nis kapaċi li namlu daw l-affarijiet għalhekk jiena mhux se nkun eh, nappoġġa din litra. Grazzi ħafna issa lis-Sur Patton jiena il- regola ma melti u laqas ma deċidejt li se niddiskutu biss għal seba minuti, kulħadd qal li rrit u sempliċement għaliex inti ma taqbilx ma litra ma jfissirx li l proċedura ma kienieċ demokratika u ma kienieċ trasparenti, anzi kienet trasparenti ħafna, kienet demokratika u koll, kienet proċedura taħt ir-regola 56 u ma kienem mebda obbligu ieħor li f'minnaħa ta'kom kif eh, rajtu jiena Eh, eh, tajt il-possibilità li jkun hemm diskussjoni qabel il-vot ma nistax nagħmel iktar minn hekk sur pattern. Grazzi lill-membri eh, kollha għall-ispirtu kostruttiv li adottaw me mela issa ħanibdew bil-votazzjoni. Se nivvotaw b'mod elettroniku. Mela, l-ewwel net il-Fond Ewropew għall Globalizzazzjoni. Votazzjoni elettronika, votazzjoni nominali, il-votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota, votazzjoni magħluqa. u din għaddiet. Grazzi. Issa ngħaddu għal litra għal il-Brexit, votazzjoni elettronika, votazzjoni nominali u l-votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni malu għaw din għaddiet. U issa ngħaddu għal kwittanza L-ewwel fuq il-kwittanza tal- Fondazzjoni Ewropea għal titjib tal kundizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol. Okay, Amendment 1 in North. L-emenda numru 1, dejkom dak favur, kontra, astensjonijiet maddeċ. Issa se nivvotaw fuq il-kompromess A. Dak favur? Kontra? Astensjonijiet? Għaddit. Issa naddu għal kompromess B. Dak favur? Kontra? Astensjonijiet? Għaddit. Kompromess de. favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. L-emenda disa, dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Emenda 10, favur, kontra, għaddiet. Kompromess ċe, dawk favur. Kontra astensjonijiet għaddiet. Tieni parti ta' l-emenda 14 dawk favur. Kontra astensjonijiet għaddiet kompromess E, dawk favur, kontra astensjonijiet għaddiet emenda 18 favur kontra astensjonijiet maddeċ 19 favur kontra astensjonijiet għaddiet 20 favur kontra astensjonijiet għaddiet Emenda 21 u 22 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Issa il-vot finali, votazzjoni nominali, il-votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota, votazzjoni magħluqa, għaddiet. Punt 11 il-kwittanza ta' Aġenzija Ewropea Sigurta u il- saħħa fuq il-post ta' xogħol għall-men dan wieħed favur kontra astensjonijiet għadda, kompromessa dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess disa kompromess B favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. L-emenda sitta favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. L-emenda seba favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. 8 favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Kompromess ċe favur, kontra, astensjonijiet għaddiet Emenda 11 favur kontra astensjonijiet għaddiet 12 favur kontra astensjonijiet għaddiet 13 favur kontra astensjonijiet maddeċ kompromess de favur kontra astensjonijiet għaddiet 16 favur kontra astensjonijiet għaddiet 17 favur kontra astensjonijiet għaddiet favur kontra astensjonijiet għaddiet niċċekjaw 18 kjoġobkom votazzjoni miftuħa għaddiet 19 favur kontra astensjonijiet għaddiet 20 u 21 favur kontra astensjonijiet maddeċ. U issa votazzjoni finali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota, votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Punt numru 12 li TF l-emenda numru 1 favur kontra astensjonijiet maddeċ kompromessa favur kontra astensjonijiet għaddit kompromess B favur kontra astensjonijiet għaddit emenda numru 7 favur kontra, astensjonijiet għaddiet, emenda 8 favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Tisa favur, kontra, astensjonijiet għaddiet, 10 favur, kontra, astensjonijiet għaddiet, 11 favur, kontra, astensjonijiet għaddiet, 13 favur kontra, astensjonijiet, għaddiet, 14 favur, kontra, astensjonijiet, maddeċ. 15 favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet, 16 u 17 favur, kontra, astensjonijiet, maddeċ. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 13. L-emenda numru 1. Favur. Kontra. Astenzjonijiet maddeċ. L-emenda 2. Favur. Kontra. Astenzjonijiet maddeċ. Kompromessa, favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda erba, favur, kontra, astensjoniet għaddit. Hamsa, favur, kontra, astensjoniet għaddit. Sitta, favur, kontra, Astenzjonijiet maddeċ, seba favur kontra Astenzjonijiet maddeċ, tmenja favur kontra Astenzjonijiet għaddiet, disa favur kontra Astenzjonijiet għaddiet, 11 favur kontra Astenzjonijiet għaddiet 12 favur kontra astensjonijiet għaddiet 13 favur kontra astensjonijiet għaddiet 14 favur kontra astensjonijiet għaddiet votazzjoni nominali issa votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa għaddiet Punt 14. Emenda wieħed favur kontra. Astensjonijiet għaddiet. Tnejn favur kontra. Astensjonijiet għaddiet. Tlieta favur kontra. Astensjonijiet għaddiet. Kompromess numru wieħed favur kontra. Astensjonijiet għaddiet. Kompromess tnejn, favur kontra kontra astensjonijiet għaddiet kompromess tleta, favur kontra astensjonijiet għadda l-emenda 14 favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess erba favur kontra astensjonijiet għadda l-emenda 19 favur kontra astensjonijiet għaddit kompromess ħamsa favur kontra astensjonijiet għadda l-emenda 25 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet aħjar niċċekjaw. Fu l-emenda 25 l-ewwel parti l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. E tini parti, dawk favur, kontra, astensjonijiet, maddeċ. 27 dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddit, 28 dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddit, 29 favur kontra astensjonijiet maddeċ. 30 favur kontra astensjonijiet għaddiet 31 favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess 6 favur kontra astensjonijiet għaddiet 35 favur kontra astensjonijiet astensjonijiet maddeċ 36 favur kontra astensjonijiet maddeċ 37 favur kontra astensjonijiet għaddiet 38 favur kontra assenzjonijiet għaddiet 39 favur kontra astensjonijiet maddeċ. 40 favur kontra astensjonijiet u 41 favur kontra astensjonijiet maddeċ votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa għaddit il-punt 15 Le, mela, il-Sinjura edha tajt li l-magna tal-votazzjoni taħħa ma ħadmitx fl-axħar vot. Votazzjoni miftuħa li din l-aħħar vot li ħadna se nirrepetuh votazzjoni magħluqa. Kulħadd tivvota issa l-votazzjoni magħluqa għaddit. Tajjeb il-punt 15. L-emenda numru 1 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ kompromess A favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess B favur kontra astensjonijiet għadda kompromess C favur kontra astensjonijiet għadda. L-emenda 10 favur kontra astensjonijiet għaddit. L-emenda 12 favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess de favur kontra astensjonijiet għadda. L-emenda 17 favur kontra astensjonijiet għaddit. 18 favur kontra astensjonijiet għaddiet 19 favur kontra, astensjonijiet maddeċ, 20 favur kontra, astensjonijiet għaddet, 21 u 22 favur kontra, astensjonijiet maddewx. Votazzjoni nominali, il-votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota, votazzjoni maluqa, u din għaddiet proset.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 uh, the chair announcement. As you probably noticed, the <laughs> interpretation today is in... Mela, nħam il-punt t-nej li supposta mil-dalodu, l-interpretazzjoni dalodu l-interpretazzjoni eh, dalodu l-lum hija disponibli fuq lingwa għanna informazzjoni dwar id-dialogu tal-empl fuq l-istrateġija annwali tal- tal-tkabbir sostenibli il-dan il-dialogu ekonomiku konġunt mal-Viċi President Eżekutiv Dombrovskis, il kummissar Ġentroni u Schmidt se jsir nhar it-tnejn 27 ta' Jannar mill-erba sal-5 u nofs u imbagħad wara se jkun hemm sessjoni tal-ikon fuq il-pakkett fiskali dwar is semestru Ewropew. Dan se jsir ukoll fil-5 u nofs sa 6 u nofs. Naħseb il-koll ġejtu informati ta' dan permezz tal-email. Imbagħad it-tielet bidla hawnhekk tliet punt bidla għal laqat fi frar. F'dak għandu x'jaqsam mal organizzazzjoni tal-ħidma parlamentari fil-18 ta' frar, il-Kumitat tal-Impjegi ġie mitlub li ħassar żewġ nofstanari, jiġifieri eh, fit-19 ta' frar, u eh, dik tal-20 ta' frar sa tibqa' kif inhi. Biex impattu għal dan il-Kumitat tal-Emp jista' jkun li jiġi allokat eh, ġurnata addizzjonali fi 17 ta' frar wara nofsinhar. Jiġifieri, il-laqat se jkunu it-tnejn 17 ta' frar wara nofsinhar, it-tlieta 18 ta' frar bejn il-5 u kwart u s-seba u imbagħad il-ħamis 20 ta' frar fejn se jkollna ġurnata. Issa, punt numru 3 l-approvazzjoni tal-minuti, jekk memx eh, kommenti u oġġezzjonijiet nistaw napprovaw il-minuti. Issa, Punt 5. Nirrapportaw il-Komitat dwar il-negozjati taħt ir-regola 74 l-ewwel ser nisimgħu dwar l-ISF Plus is-sur Kaza. Grazzi tassew, Sr. President, senżon fil-qosor, kif tafu tajjeb ħafna dan ir-rapport ġi konkluż mora l-ewwel qari Fit-termru preċedenti, il-mandat tal-Parlament Ewropew għan negozjati ġie ikkonfermat permezz ta' votazzjoni f'dan il-Kumitat taħt dan il-mandat fit-2 ta' Ottubru ta' 2019 qabel il-miliet kellna it-trialogu ta' introduzzjoni u imbagħad il-kolleġislaturi spjegaw il-prijoritajiet tagħhom. Apparti minn hekk tlabna li timijiet biex jibdew jaħdmu fuq soluzzjonijiet li jistgħu jistgħu jiġu Eh, validati fuq livell politiku. Għamilta ċara wkoll kif kifat ukoll fil kumitat illum stess, illi aħna kontra l-inklużjoni ta' elementi importanti tal-ISF pass fiħdan il-negozjati tal-MFF, għasan kopin nikoperaw mal-kollegi tal-MFF fil kumitat tal-Budget sabiex naraw id-drittijiet tal-Parlament jiġu salvagwardjati f'dan ir-rigward. L-ewwel laqgħa teknika seħħet it-tnejn illi għadda Jkolli ngħid li tim ta' negozjati tagħna qed jagħmlu biċċa xogħol eċċellenti u qed iwassal għal progress anke biex isolvi l-kwistjonijiet tekniċi. Grazzi. Thank you very much for the information. Um... Grazzi għal din l-informazzjoni sur każa. Issa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 l-istazzjonar tal-sewwieqa kien hemm it-tielet trilogu fuq il-tlet partijiet tal-pakkett waqt in-negozjati li kienu twal ħafna il-ħakna bosta ftehimiet fil-loqsma li ġejjin l-armonizzazzjoni tar-regoli tat trasport internazzjonali bit-triq mill-kategorija tal-istazzjonar il-sewwieqa il il sewwieqa u isna u koll il-kwistjonijiet fir rigward tal iskambji bejn il-gruppi u il-regoli ta' kif se nittrattaw il-trasportaturi minn pajjiżi terzi u kooperazzjoni amministrativa il-pakket issa se jgħaddi għattini qari u skont l-informazzjoni li waslet li minnant il-segretarjat u minnant il-kollaboraturi tija il-komitat emplema mux se jibqa involut fin negozjati fil-21 ta' jannar uh, għaddejna għal vot fil-Komitat Trans 27 favur, 22 vot kontra fuq minn 49 ruħi li kienu preżenti. Fil-21 ta' April se nerġaw nivvotaw waqt il-plenarja il-pakket għandu ikun votat f'Mejju jew mhux aktar tard minn Ġunju. Importanti li ngħidu li l-pożizzjoni tal-Kunsill fir-rigward tal-punti l-iktar importanti qarreb eh, ħafna lejn dak tal-Parlament u grazzi għall-attenzjoni. Thank you for being so brief, um, Ms. Wilms. Grazzi tassew, Signora Wilmsen, tu t tkellem dal-fajl. Eh, fil-qosor, minnaħa tal-parti ta' xellu aħna nilqaw dan il-rapport għal kemm kun nipreferu li ma jkunx hemm deroga mill-regoli ta' stazzjonar. Napprezzaw però il ħidma sfiqa li saret u n negozjati li twettqu mill kull naħa biex sar dan il-pakket u għalhekk sfortunatament il-Viċi President tal Kummissarju Dombrovskis issa qed timmina dak li għamlu l-kolleġislaturi. Issa il-ritorn mandatorju ta' dawn il-vetturi jmur kontra l karbonizzazzjoni u t tranzizzjoni ekoloġika. U fl-opinjoni tiegħi din hija li ħaġa li ma tagħmelx sens. Jekk xi kumpani se jkunu qegħdin wettqu kabotaġ fi membri oħra jistgħu waqfu kumpaniji f'dawk il-pajjiżi mingħajr problema ta' xejn għalhekk ma naħsib li dan mandu xaqsam xejn ma' tranzizzjoni ekoloġika u għalhekk jiena inkwetat li dak li qed il-Kummissjoni huwa li l-ġlieda kontra dawn il-kumpanija ma tistax issir id fit ma' tranzizzjoni ekoloġika. U rridu nagħmlu ċara li fl-opinjoni tagħna aħna kompletament ma naqblux ma' din il-pożizzjoni tal-Kummissjoni. Grazzi. Issa, Signora Ratke. Essur ratka anzi Fu il-kriterji minimi. Ħana prova namla mlajri ma bil-Ġermanis, jek te permettili. Wara ir-raba trialogu u negozjati ta' 10 sijat, kulħadd spiċċa tant kien għajjin li ħriġna b'xi forma ta' kompromess. Kompromess tajjeb ifisser li kulħadd kellu jċedi xi ħaġa. U forsi mhux kulħadd huwa kontent bir-riżultat nistgħu diskutu fid-dettall dak li aħna xtaqna niksbu iżda il-punt hu li għandna forma tar-riżultat għandna xi ħaġa aċċettabbli dan il-qafas ta' referenza għal eh, pawzi għal mistrieħ eh, għanna regola li kull 15 irrit ikollu kun jista' jistrieħ u għet il-Kunsill qed jipprova jkun jitlob li jkun hemm inqas pawżi iżda dan żgur li se jħalli effett u japplika biss fil-pajjiż li ma tkunx f'pajjiż l-oħra ġifiri mhux pajjiżek anke fuq it-takografs fil-vetturi tqal il-heavy goods vehicles se jkun hemm traduzzjoni tagħhom sa 2021 u xi ħaġa interessanti ħafna aħna xtaqna li jkollna l-istess regoli u introduċejnihom anke sa l-2026. Għalhekk dawk li jsuqu dawn il-vetturi iħossu li hija xi ħaġa importanti ħafna għaliex qed naqilbu għal dawn il-vetturi biex biex jeliminaw l-obbligu tat-takografs għaskapitu tas-sewwieqa. Din ir-regola għalhekk tgħin biex tereb din it-tendenza. Imbagħad il-projbizzjoni tal li wieħed jorqod fil-kabina meta jkun il-ħin tal-pawża għatanna problemi dwar dan, iżda naħseb illi eh, u maċċettabli u nistaw naċċettaw maħna. Tajjeb, issa naddu għal punt 16 fuq l aġenda tagħna fejn għandna preżentazzjoni mill-Eurofound fuq il mudelli ta' negozjar kollettiv madwar l-Unjoni Ewropea. Jiddispjaċini ħafna sen eh, zommu naqra ma' Fusin bil nkun ma' Fusin bil-ħin illu. Natik il-mikrofonu, grazzi President, grazzi ta' din l-istadina biex nattendi din il-laqa. Kif għat inti limitati bil-ħin u għanna prezentazzjoni twila ħafna imma għanni prova naqbess eh, xi slides u kol biex nlaħqu biex nħuħa ikolna diskussjoni mela se nkunu qegħdin nitkellmu, fuq se nkunu qed nitkellmu hawnhekk. Se nitkellmu dwar kif jisir paragun ta' dawn is-sistemi ta' negozjar kollettiv. U se nħarsu lejn l-aħħar riċerka li wettaqna anke aħna stess u nippreżentaw data li tkun tista' tiġi paragonata u nħarsu lejn tipi ta' dawn is-sistemi ta' razzjoni industrijali u mhux biss dan se nibbażaħ fuq riċerka tagħna imma anke il-ħidma tal-ILO, l-OECD, il-Kummissjoni u l-Eurostat. Issa, l-ewwel parti kruċjali hawnhekk din il-stampa komplikata turi il-modell ta' sistema tal relazzjoni industrijali bl-inputs u l-outputs. L-inputs jinkludu l-ambjent ġenerali, l-atturi, l-proċessi differenti u taħt dan kollu il-negozjar kollettiv huwa kruċjali. Ovvjament l-input iħalli effett fuq l-output imbagħad dan ovvjament iħalli impatt fuq il-pagi, il-ħin tax-xogħol, produttività u anke jaffettwa dan l-ambjent. Juħadna lura l-ambjent. Issa, X'nistgħu ngħidu fuq il-negozjar eh, kollettiv? Dan huwa kruċjali għal partijiet kollha ta' din is-sistema, għall-ambjent, u relevant ukoll għall bilanċ bejn wara differenti fil-leġiżlazzjoni u l-rwol tal-negozjar nifsu għall-atturi hawnhekk inħarsu lejn it-trade unions, u kondizjonijiet ta' min ħaddem inqablu kemm huma f'saħħithom, kemm huma awtonomi, kif huma rappreżentati, il-kapaċità tagħhom li jinnegozjaw u jimplementaw f'temiet. Imbagħad fuq il-proċess il-negozjar kollettiv ovvjament huwa importanti ħafna unħars lejn il-livelli kollha differenti u kif dawn jinteraġixxu ma' xulxin u x'irwolandu għandu l-istat jekk dan jappoġġax in-negozjar billi jestendi r-riżultati għal partijiet mhux organizzati tal-ekonomija. Din is-sistema tappoġġa jew tinkoraġġixxi koordinazzjoni faċli, pereżempju ta' kif jiġu stipulati l-pagi, imbagħad dak għandu x'jaqsam outputs għandna ż-żewġ forum kruċjali ta' regolament ta' kif jiġu regolamentati kif jiġu regolamentati x-xogħol, il-leġiżlazzjoni fuq ix-xogħol u l-ftejmiet kollettivi U dan jatina sfond li nistaw nużaw biex inħarsu lejn id-data u l-elementi differenti tagħha. Mela, ser indur dawn l-slides li ġejjin malaj malajr, se nitkellem fil-qosor dwarhom dwar l-atturi u d-densità ta' trade unions ħaddiema li organizzaw trade unions dan ovvjament jindika kemm ikunu f'saħħithom. Hawnhekk għandek varjetà sieħa minn pajjiż għal ieħor naħseb għandkom bżonn eh, lenti kbira biex taraw id-dettall. Issa, hawnhekk qed taraw id-densità fil-pajjiżi eh, nordiċi u anke fil-Belġju fejn hemm inċentivi għal membri kif jiġu organizzati dawn l-iskemi li huma simili għal iskema ta' assigurazzjoni. Imbagħad għandek pajjiżi fil-vant li għandhom Eh, parteċipazzjoni baxxa tal-ħaddiema u fosthom hemm ukoll Spanja u Franza, ġifieri m'hemmx firda daqshekk ċara. Imbagħad hawnhekk qed naraw il-bidla fuq perjodu ta' 15-16 sena. U hawnhekk it-tendenza hija li hemm tnaqqis li varja però. Għal darb'oħra il-pajjiżi Ewropej ċentrali u tal-Vant li qegħdin f'din it-tabella raw tnaqqis sostanzjali, tnaqqis anke għal pajjiżi nordiċi iżda xorta waħda għadhom għoljin u għad għandhom densità f'saħħitha ta' parteċipazzjoni ta' ħaddiema. Imbagħad dwar min ħaddem li mhux faċli daqshekk biex isir paraguna xi huma minn snin differenti. Hawnhekk għandna il-proporzjon tal-ħaddiema li jaħdmu għal kumpani organizzati, jiġifieri li huma parti minn organizzazzjoni li tagħmilha ħaddem. Hawnhekk eh, tendenzi huma differenti. Franza u Spanja pereżempju għandhom li għandhom juni density baxxa għandhom eh, densità għolja ta' min ħaddem. Hemm ukoll ċertu eh, ċertu tendenzi komuni għal dawk li huma li kollhom min ħaddem ikun membru ta' Kamra ta' Kummerċ li hawnhekk qegħdin fost dawk li għandhom rati għoljin. Issa, hawnhekk tendenzi differenti minn dawk ta' trade unions qed naraw li l-pajjiżi li għandhom densità għolja baqgħu pjuttost stabbli mill-bqija għandna xejn differenti li jvarjaw, żidiet u anke tnaqqis. Importanti ħafna illi din id-densità ta' organizzazzjonijiet ta' minħadem hija differenti minn ta' trade unions għaliex dan huwa dak li l-aktar li jgħod meta wieħed iħares lejn il-kopertura fiħdan is-sistema. Għalhekk għal darbohra għandna ħafna informazzjoni f'din is slide li ser ngħaddilkom. Issa dawn il-triangoli aktar din il-fuq f'din it-tabella aktar fisser li ċentralizzata eh, s-sistema ta' negozjar kollettiv. u dawk l-aktar baxxi huma l-kumpaniji li huma anke fil-post tax-xogħol stess li qegħdin fuq livell ta' ħaddiema jiġifieri. Issa qed naraw il- ir-rabta bejn il-negozjar kollettiv u r rota ta' kopertura u dan jista' jirrifletti il-densità organizzattiva kif semmejt u anke l-irwol tal-istat biex ikollna dawn il-mekkanizmi ta' estensjoni bħal, pereżempju Franza edha fuq il-lemin ta' din it-tabella fejn għandha kopertura għolja ta' negozjar kollettiv għalkemm id-densità hija baxxa ta' qabla mal-bqiet tal-Unjoni Ewropea, ma naqbżuha din l-slide għax diffiċli biex taqrawha. il għan prinċipali hawnhekk huwa illi għalkemm din il-kopertura qed tiġi minata u qed tonqos f'numru ta' pajjiżi xorta waħda għada stabbli u għolja f'bosta pajjiżi bħall-Awstrija, l-Belġu, l-pajjiżi Nordiċi, Franza, Portugal u l-bija iva hemm pressjoni fuq din is-sistema iżda m'hemmx bżonn neżaġeraw. Issa, dawn iż-żewġ tabelli ħanejt biss kemtejn Din hija rappreżentazzjoni skematika ta' relazzjonijiet fin-negozjar kollettiv. Dawk li forsi huma fuq li kolom żewġ naħat u anke tliet naħat. Il-punt kruċjali hawnhekk huwa illi fil-qalba tan-negozjati min huwa fin-nofs huwa l-aktar importanti. Issa għandna il-13 stat membru li l-aktar li jissieħbu riċentement fejn għandek l aktar ħaġa importanti hija dik tal-livell tal-kumpaniji. Dawn l-aħħar ftit minuti tiegħi qabel ma nagħti l-mikrofonu lil Christian se nħarsu lejn ir-raggruppamenti u t-tipoloġija. Dan hija ħidma li saret minn akademiku importanti la vista li eh, dan ħadnih minn pubblikazzjoni tal-Kommissjoni tal-2008 u hawnhekk nistgħu naraw il-pajjiżi li huma eh, marbutin flimkien. Fi ċart li miss nixtieq nispjegalkom ftit x'inhuma t-tendenzi prinċipali, il-punti prinċipali. Fil-pajjiżi nordiċi għandna korporatizmu organizzat dawn huma dawn huma b'parteċipazzjoni għolja fit trade unions li huma istituzzjonalizzati. Imbagħad fil-vant għandek il-modelli soċjali fejn għandek trade unions inqas f'saħħithom li għandek volumi istituzzjonalizzati tagħhom. Fin-nofsinhar għandek sistema iktar immexxija mill-istat il-modelli tal-maestra li jinkludu il-negozjar kollettiv għabbażi ta' sistemi volontari u dawn huma għalhekk pjuttost eh, dajfin fil-negozju kollettiv imbagħad. Fil-Vant, tiftakru dan zammu f'moħna li dan sar fl-2008, dan iħallat il-kopertura baxxa tal-modell liberali ma dak ċentrali. Nixbrukom l-attenzjoni wkoll għal xi punti partikolari, il-livell prominenti ta' negozjar fil mudell ta' tramuntana u taċ ċentru tal punent għandek modelli iktar istituzzjonalizzati li bbatata fuq is-settur. Imbagħad dawk ta' nofsinhar u tal-vant huma iktar fuq is-settur kompanija. Imma mbagħad min-naħa l-oħra fil- skużawni, dik kienet tal-punent. Issa fil-vant eh, inqas intervenzjoni mill-istat u fin-nofsinhar l-istat jintervjeni iktar. Issa l-ekonomija ta' tranzizzjoni hawnhekk ukoll l-istat għandu rwol ċentrali f'din it-tranzizzjoni. Issa il-bilanċ ta' statat fil-modell nordiku huwa bbażat fuq ix-xogħol dak tal-ċentru tal-punent huwa bilanċat dak tan nofsinhar jalterna u tal- tal-punent ibbażat fuq min ħaddem u tal-vant ibbażat fuq l-istat. Għanna l-ewwel tnejn huma integrattivi, t-tieni tnejn distributtivi u l-aħħar wieħed huwa iktar moderat imbagħad. Dan m'għandux biss x'aqsam mad distribuzzjoni ma' kif tista' tagħti iktar valur miżjud. U dan hawnhekk jorbot mal-rappreżentazzjoni għolja ta' minaħaddem f'dawn trade unions. Issa se nagħti il-mikrofonu kollega biex jgħid ġara mill-2008. Grazzi tassew, se nkompli malaj malajr. David diġa semma tendenzi riċenti u li ilhom għaddejjin u li forsi ġew eżaġerati u nfasizzati minħabba l-kriżi dawn l-aħħar 15-20 sena. Rajna d deċentralizzazzjoni tal-negozjar kollettiv mis-setturi kollha anke fuq il-livell ta' kumpaniji. Dik hija l-ewwel tendenza, imbagħad it-tieni waħda hija l-fatt li trade unions qegħdin jiddajfu, ġifieri id-densità ta' trade unions qegħdin dejjem jiddajfu dan ġi ċelerat anke permezz tal-kriżi xaħġa ħaġa li jil għadda u probabbli se tibqa' sejra wkoll. Għal min ħaddem però ir-rati baqgħu pjuttost stabbli. M'għandniex tweġiba għaliex, iżda forsi dan nistgħu niddiskutu aktar tard. Aħna għandna eh, teoriji tagħna. Iżda m'għandniex evidenza. Issa, peress illi il-negozjar kollettivu u trinjonis qegħdin jitnaqsu, qed jidħol iktar il-gvern f'ħafna pajjiżi qegħdin naraw għal iktar tendenza ta' unilateraliżmu governattiv. David urikom ir-raggruppament tal-pajjiżi li għamilna fl-2008 aħna ħassejna li wasal il-waqt li Eurofound jara jekk jistax joffri iktar evidenza bbażata fuq data ġdida. U aħna ħassejna ħassejna illi m'għandniex qafas ċentrali tal-Eurofund u dan domna ħafna naħdmu fuqu. Fuq l-iskrin tagħkom tidher sempliċi ħafna. Imma biex ħriġna b'dan il-kunċett ta' istituzzjoni ta' tripod li tipprova tilħaq bilanċ bejn interessi tal-ħaddiema u trade unions u minn ħaddem fit nofs mela għandek anzi, dan joħodni lura għal ktieb minn xi ħadd Amerikan, Iva, John W. Budd, l-impjegar b'wiċċ iktar uman. Issa, Employment with a Human Face jismu dan il-ktib, u għandek il-vuċi fin-nofs li hija l-demokrazija industrijali u li toħodna lura wieħed mill-iktar eh, kodba antiki miktub fit-1898 fuq il-demokrazija industriali u trade unions. Dawn qegħdin fin-nofs. Imma għandek it-tlet punti ta' barra, il-ġustizzja soċjali, l-kwalità tax-xogħol li ovvjament huwa fil-qalba tal-ħidma tagħna u l-kodiċi tal-ILO. Imma anke il-kompetittività industrijali Dan huwa qafas li għandu diġà fl-2006 imbagħad rridu naraw kif nistgħu inkejluh dan għall-bidu konna pjuttost ċettiċi. Iżda grazzi għal ħafna akademiċi eccellenti minn barra l-Eurofund, dak kellna tim anke Spanjol li permess tiegħu irnexxielna noħorġu b'dan l-indiċi ta' relazzjonijiet industrial se nurikom xi statistika, ma nafx kam tistaw taqraw għax da miktuba żgħira. Ma na tlettax l-indikatur fuq dawn il- il-demokrazija industrijali. Um, level, the rights of trade unions. Għandek imbat il-level tan nofs id-dritti ta' trade unions, imbat għandek u il-level tal-ħaddima u dak tal-kompaniji. Anke minn l-sħarriġ li għamilna fos il-kompaniji l-informazzjoni offruti l-konsilli tal-postijiet ta' xogħol u kif isiru d-deċiżjonijiet. De u dan kollu jfassal indikatur li aħna sen l demokrazija industrijali għabbażi ta' dan l-indiċi irnexxielna nirfinaw dawn il-raggruppamenti li ser nuru komissa uħut minnom. E, Baqaw l-istess, imma uħut minnom huma interessanti, ġifiri issa għanna sitta gruppi, l-ewwel l-istobija soċjali, it-tieni l-aspett korporattiv, it-tielet il-governanza mill-istat, erba' u ħamsa li għandhom xaqsmu mal-governanza bbażata fuq il-kumpanija jew permezz ta' statut jew inkella qabbaż iktar volontarja u sitt grupp huwa dak li għandu xaqsam mal-governanza bbażata fuq is-suq. U hawnhekk irnexxielna nidentifikaw il-prestazzjoni ta' dawn il-gruppi naħseb li l-aktar eh, importanti għal ġermaniżi f'din il-Kamra hija illi il-Ġermanja issa qiegħda fit-tieni grupp u rnexxilna wkoll naraw ftit kien qed jiġri fil-Istati Membri ġodda li aħna ħassejna li ma kienx jagħmel sens li l-istati membri kollha jitpoġġew fl-istess grupp u issa qed taraw li għandhom eh, pożizzjoni differenti numru erba pereżempju il-governanza kooperattiva għandek il-Kroazja, l-Ungerija, Slovakkja, iva ovvjament tistenna li jkollok ir-Renju Unit, imissa anke l-Estonja u l-Polonja jinsabu hawnhekk, illi fl-opinjoni tagħna għandhom ħafna aspetti komuni mar-Renju Unit li qabel konna minnhom f'klaster wieħed. Issa, fuq is-subja soċjali, kif semma' David, Hawnhekk għandna livelloli ta' ta' negozjar kollettiv, l-involviment tal-imsieħba soċjali dawn huma l-aħjar li jmorru fid-demokrazija industrijali. It-trade unions hawnhekk huma pjuttost eh, dajfa imħabsaħthom aktar imqabli ma' gruppi oħra, imma rajna din it-tendenza minħabba illi li wieħed irid ikun membru bil-fors fil pereżempju fl-Awstrija tkun bil-fors membru ta' Kumra tal-Kummerċ issa. Hawnhekk għandek il-medja hija il-blu, il-ħamra hija dan il-grupp. Jiġifieri dawk li huma f'dan il-grupp jelbu il-medja. Imbagħad il-korporatiżmu organizzat viċin dik ta' qabilha iżda ftit differenti fejn għandna rabta bejn l-autonomija kollettiva u l-sobja soċjali. Dan il-grupp għalhekk li huwa nordiku u għasim dak taqblu iżda l-imsieħba soċjali jkunu ħafna iktar autonomi. Fejn ikollok regoli fil kunsill tal-Posta tax-xogħol u dan jiġi anke determinat fil-livell ta' kumpaniji u dawn imorru tajjeb ħafna f'dak li għandu x'jaqsam mal-prestazzjoni ta' dialogu soċjali. Issa l-prestazzjoni tagħhom il-blu, il-medja Ewropea, il-ħamra hija dan il-grupp eh, korporattiv fejn għandek il-Danimarka u l-Finlandja pereżempju. Imbagħad tinterrompi il-President, l-interpreti qed jitolbuk titkellem ftit iktar bil-mod għax qegħdin isibuha diffiċli. Eight frame governance. Uh, the main... Issa, il-governanza bazata fuq l-istat. Hawnhekk għandna l-livell ta' intervenzjoni minnaħa ta' intir minnaħa tal-istat. Id-densità ta' trade unions hija waħda baxxa, il-prestazzjoni hija baxxa fid-dialogu soċjali minkejja l-fatt li għandhom drittijiet f'saħħithom fil-konsilli tagħhom hawnhekk għandna l-Greċja, Spanja, Franza u ħanaraw kif imorru meta mqablin mal-medja. Imbagħad l-aħħar waħda dik irjentata fuq is-suq l-Estonja, Polonja u Renju Unit li huma strettament ibbażati fuq is-suq. Hawnhekk ah, hemm ħafna inqas wol għal l-imsieħba soċjali tal-trade unions u ta' min ħaddem f'dan il-grupp għandhom eh, ma morrux tajjeb ħafna dak għandu x'jaqsam mal-demokrazija industrijali. U dinja, dinja dan huwa r-riżultat meta mqabbel mal-medja. Hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar eh, kombinazzjonijiet jew ħaġa twassal għall-oħra, imma qed nitkellmu dwar statistika li eh, kif nistgħu nqablu mal-medja. Dinja xi ħaġa importanti ħafna għalina, importanti li nkunu onesti u għalhekk rajna eh, dawn il-fenomeni ta' tad dejta tagħna u dawn innotajnijom f'punt partikolari ma ma nistawx ngħidu pereżempju li għat wassal għal be u xinu ma l-vantaġġi u l-żvantaġġi kollha, imma għal darbana dan l-indiċi ġdid għal relazzjoni industrijali u nistaw niddefinixxu mill-ġdid dawn il-gruppi għabbażi ta' dejta tagħna, żewġ affarijiet oħra fuq dawn il-correlations, dawn ir il rabtiet meta inqablu id-data tagħna ta' demokrazija industrijali ma' indikaturi oħra, naraw żewġ affarijiet illi dawk il-pajjiżi li għandhom l ogħla grat ta' demokrazija industrijali huma dawk ukoll illi għandhom li jmorru l-aħjar fl-effiċjenza u kompetittività u kif qal David jidher li hemm rabta wkoll bejn il-livell ta' negozjar kollettiv u l-prestazzjoni tagħhom. Dawn il-pajjiżi għalhekk li għandhom livelloli ta' negozjar kollettiv minn oħrajn imorru aħjar fid-demokrazija industrijali. Iżda bħalma diġat dawn ir-relazzjonijiet ma jfissirx li huma ovvi li ħaġa waħda twassal għall oħra Grazzi ta' sew nittama li ħalejt biżejjed ħin biex ikollna diskussjoni. Indeed full of data. Grazzi ħafna prezentazzjoni interessanti ferm imlija informazzjoni. Ħanibdew bil-mistoqsijiet l-ewwel is-Sur Pislar u mbagħad sur Rengen. Grazzi ħafna. Iva, dan huwa relevanti ħafna għal suġġetti li ħan diskutu iżjed il-qoddim din is-sena fosthom il-paga minima. Inti semmejt l-indiċi tal-demokrazija industrijali kien interessanti ħafna. Semmejtu żewġ modelli il-Voluntary Based Company Governance u ieħor li ma prezentajtux grafika li jom għaliex forse xej komplikati wis, ma nafxek tistax ta' dunna informazzjoni dwarhom bil-kommenti ta'kom biex bekk nkunu nistgħu għom mal-oħrajn. Punt ieħor. Din hija xi ħaġa li aħna mis-suppost nagħmlu bħala eh, politiċi Eh, però donnu ma kienx hemm rakkomandazzjonijiet, eh, forsi xi pariri li tistgħu tagħtu wara din l-informazzjoni li ġbartu. Intom taħsbu illi din id-demokrazija industrijali hija xi ħaġa li għandna niġildu għalija? semmejtu li hemm pajjiżi li mhux qegħdin ħadnu l-aħjar mudell imma sejrin mhux ħażin. Allura r-rakkomandazzjonijiet tagħkom x'inhuma? Uh, the question Mela l-ewwel ħan ħanisimgħu l-mistoqsijiet kollha mbagħad wara ngħadulkom il-kelma biex twieġbu. Is-Sur Angel. Grazzi ħafna, Sinjura President. Grazzi tal-preżentazzjoni. Importanti għalina li nkunu nafu x'qed jagħmlu l-aġenziji u tajjeb illi tiġu żuruna. Mela intom semmejtu sitt clusters. Semmejtu li Ġermanja pereżempju qalbet minn cluster minn grupp għal ieħor Issa dak huwa pajjiż li politikament huwa stabbli ħafna, ġifiri għaliex taħsbu li kien hemm din il-bidla. U taħsbu illi jista' jkun hemm pajjiżi oħra illi hemm ċans illi ibidlu il-cluster ukoll forsi minħabba raġunijiet politiċi minn kella forsi minħabba xi raġunijiet oħra forsi tinbidel il-maġġoranza politika fil-pajjiż u għalhekk dan iwassal għal bidla minn klaster għal ieħor. Sinjura Peter Hansen, grazzi ħafna tal preżentazzjoni interessanti il-mistoqsija tiegħi kol kienet dwar il-Ġermanja għaliex il ġermania ċaqalet minn klaster għal Għandi mistoqsija oħra. Tistgħu tgħidulna xi ħaġa forsi dwar il-livell tal-pagi jekk eh, neliminaw ninjoraw il-livell ta' prezzijiet. Eh, Tistaw tajdunna xi fuq relazzjoni bejn il-livell tal-pagi u il klaster li jkunu fihom il-pajjiżi. Sinjura Pereira, grazzi ħafna tal-preżentazzjoni tagħkom. Jiena mill-Portugal u għalina il-negozjar kollettiv huwa aspett importanti ħafna li minnaħa l-waħda ikomplu jkatru d-demokrazija eh, bil-parteċipazzjoni tal-poplu. U eh, huma importanti għaliex eh, jiġbru fihom id-drittijiet li jirnexilhom jirbħu il-ħaddiema. Għalina il negozjar kollettiv huwa strument li permezz tiegħu niġildu kontra l-prekarjetà u l-mistoqsija tiegħi dwar dan. Intom taħsbu li hemm xi rabta bejn il-żida fil-prekarjetà u tnaqis tan-negozjar kollettiv nafu li żgħażagħ huma sposti ħafna l-prekarjat u n-nisa u koll grupp fis soċjetà li huma esposti għal prekarjat, taħsbu li il-negozjar kollettiv jista' jgħin biex jgarantixxi il-drittijiet ta' dawn il-ħaddiema? Thank you, Chair, and thank you for this. Signora Franzen, grazzi ħafna President Grazzi ta' dan il-kontribut interessanti, il-Kummissjoni riċentement prezentat eh, pjan direzzjonali propju l-ġimgħa l-oħra li fih eh, hemm miżuri biex in-negozjar kollettiv jiġi estis ukoll għal platform workers. Taħsbu li dan huwa possibbli u x'kundizzjonijiet hemm bżonn biex dan isir. It-tieni ħaġa. Taħt prinċipju 8 tal-Pilastru Ewropew ta' Drittijiet Soċjali hemm miktub li għandna nikkoraġixxu l-ftejmijiet kollettivi, però Palissa hemm sitt stati membri biss illi jiffurmaw il-konvenzjoni tal-ILO bin-numru 181. Eh, li ma taħsbu li huma l-aħjar miżuri biex dawn l-impenni fil-fatt jiġu implementati. Grazzi ħafna Sinjura Gwalmini imbagħad is Brunem. So much for the presentation I Grazzi tal-preżentazzjoni. Jiena wkoll segwejt b'interess kbir dak li prezentajtu intom Għandi żewġ mistoqsijiet l-ewwel waħda jiena ma naqbilx mija fil-mija ma l-ispjegazzjoni eh, li miex ta' hija ta' visser kif ikwatajtu intom. Spiegazzjoni dwar id-demokrazija tan-nofsinhar tal-Ewropa ġifiri li rwol eh, kbir li għandu l-istat. Ma nafx kemmu minnu dan għaliex fl-Italja pereżempju eh, mhuwiex veru illi l-istat għandu rwol daqstant kbir iżjed naħseb li hemm taħlita indaqs mal-negozjar kollettiv. It-tieni mistoqsija tiegħi minn perspettiva xjentifika mhux dik politika naturalment. Intom ġili analizzajtu ir-rabta bejn kemm tkun b'saħħitha s-sistema ta' negozjar kollettiv minn naħa l-waħda u min-naħa l-oħra il-possibilità li tiġi introdotta miżura ta' paga minima. Għaliex fejn il-sistema industrijali tkun b'saħħitha u istituzzjonalizzata ħafna, ninnotaw li kunem iżjed diffikultajiet biex nintroduċu miżuri leġislativi fuq il-paga minima. U naturalment l-oppost japplika wkoll. U bekk il-mistoqsija tiegħi hija jekk ġili studjajtux din il-possibilità. The last one would be Mar sinjura Brune imbagħad is-Sinjura Ġanokka. Grazzi ħafna dik il-preżentazzjoni Jien għandi mistoqsija simili għal dik li għadha kif saritilkom dwar l-opinjoni tagħkom fuq il-sistemi tal- u l metodi ta' collective bargaining rigward tal ħolqien ta' paga minima Ewropea. Now, Madam Janoka. Thank you, Signora Janoka, grazzi ħafna, President. Jiena nafsew illi fil-pajjiżi tal-Vant tal-Ewropa Dil kwistjoni ta' negozjar kollettiv eh, hija kbira ħafna, problema kbira ħafna, speċjalment fil-pajjiżi Baltiċi intom fl-ewwel diagram iffokajtu fuq il-pajjiżi Baltiċi l-Estonja, l-Latvja u l-Litwanja. U jiena kont xejn sorpriża nara illi l-Estonja poġġejtuha fuq slajd differenti, mhux mal-Litwanja ma u mal-Latvija ma poġġejtu minn flok mar-Renju Unit. Tistaw forsi tispjegawlna għalfejn? Now the floor is yours, please. Naddi kelma issa lill mistid tagħna. Yes, uh, thank you very much for the bulk of interesting questions. Grazzi ħafna ta' dawk il-mistoqsijiet interessanti. Mela, prova naqqa ċoħod minnhom flimkien biex um, m'għandhomx ħafna. L-ewwel net, eh, jekk taħsbux li għandu jkun hemm rekomendazzjonijiet eh, politiki, iva naturalment il- id-dialogu fil- id-dialogu soċjali huwa fil-qalba ta' mhux biss tal-istituzzjonijiet imma anke tal-Unjoni Ewropea u dak huwa l-mod kif il li nagħtu widen lil dak li għandhom xi jgħidu l-ħaddiema. Da jista' jsir jew permezz ta' negozjati kollettivi jew inkella fuq livell ta' kumpaniji permezz ta' eh, forsi laqat, eh, etc. Biex inkun onest, Iva, naħseb illi hemm rabta bejn id-demokrazija industrijali u l-effiċenza. Kull fejn hemm demokrazija industrijali b'saħħitha jkun hemm iżjed effiċenza. Hija xi ħaġa li ħanajtek żgur ħsara ma tagħmilx u mhux tal-lijek tal-li aħna naraw rabta. Naħseb li sistema ta' demokrazija industrijali tipprova tilħaq bilanċ bejn l-effiċenza u l-ekwità ma li ta' tileħen lil ħaddiema. Fil-kas tal-Ġermanja, Mhix taqstant il-Ġermanja li nbidlet Però imbidel il-qafas analitiku li nużaw aħna. Għaliex hemm ċertu indikaturi li ma nistawx nkejlu u hemm indikaturi oħra li ma stajniex nużaw għaliex ma tistax tiklassifikom bħala tajbin jew ħżina. E nieħdu l-strikes, per eżempju, jekk ikun hemm ħafna strikes, dik hija ħaġa tajba jew ħażina skont milli ma pajis ġej u skont l-strikes xifissru. Allura mużajniex l-indikatur tal-strikes, użajn oħrajn. Jek tħares jgħin lejn l-estensjoni per eżempju, il-Ġermanja toqrob ħafna lejn il-klaster nordiku eh, għaliex tuża miżuri ta' estensjoni. U anka il-paga minima statutorja dik ġiet introdotta riċentement fil-Ġermanja u għalhekk kien hemm ħafna bidliet illi anka minħabba l-fatt li aħna bdilna il-qafas illi nużaw aħna, iddeċidejna illi nbidlu l-cluster illi fih eh, edha l-Ġermanja, pero eh, il-clusters mhumiex daqshekk imbedin. Ħaġa oħra, il-clusters l-oħra mhumiex daqshekk ħżina sempliċement ma kenniex daqshekk ħin eh, biex nanalizzawhom iżjed fil-fond. Dwar ir-rabta bejn il-negozjar kollettiv u l-paga minima. Naturalment, dina fil-futur ħatkun diskussjoni importanti. Bażikament għandek il-pajjiżi nordiċi fejn għandek l-imsieħba soċjali illi huma b'saħħithom għandhom ħafna drittijiet għan negozjar kollettiv, hemmhekk m'hemmx eh, eh, element ta' pagamini ma daqshekk b'saħħtu u għalhekk huma aktarx argumenta u dik hija xi ħaġa li aħna rridu ninnegozjaw ma' min ħaddimna u ma rridux interferenza mill-istat. Jiġifieri f'dak il-każ żgur illi hemm korrelazzjoni. Il-kelima mill-Italja, Ivan, naqbel miegħek l-Italja taqxejn anomalija forsi fil- eh, fil klaster li semmejt, għaliex hemmhekk għandek atturi oħra li għandhom rwol kollu fil fatt kien hemm e, ftehim kollettiv partikolari tal-2018 li għandu rwol importanti u l-ħaddim hemmhekk għandhom rwol importanti ħafna fir-relazzjoni tagħhom mal-kumpaniji. Ngħaddi l l-kollega. Mela inti weġibt ħafna mistoqsijiet diġà kien hemm mistoqsija eh, dwar jekk nistgħux nagħtukom iżjed informazzjoni u aħna ma nalebda problema. Ikun pjaċir tagħna li ngħaddu lkom iżjed informazzjoni anke forsi permezz tas-segretarjat. Il-kumment li smajna mill-kollega Taljana kien kummenti li forsi stajna smajna ma u ukoll. Naturalment, aħna kellna nissimplifikaw xi ftit u allura tlifna forsi ċertu eh, dettalji zaħru ċertu sfumaturi, però eh, għandek raġun inti f'dak li għad. Kien hemm mistoqsija dwar il-livelli reali tal-pagi. Fuq dak m'għandniex informazzjoni, però dwar il- pero il- is-sistemi ta' negozjar kollettiv jiġu diskussi ħafna. Jiena naħseb li li żed ħaġa relevanti hija li jekk inti nexxejlek tikkoordina aħjar is-sistemi ta' negozjar fl-aħħar mill-aħħar tikseb riżultati aħjar. Kien hemm mistoqsija dwar il-platform workers u negozjar kollettiv fuq dan m'għandix tweġiba hija xi ħaġa li spiss naqra dwarha fil-gazzetti. Naf li l-platform workers qed jippruvaw jorganizzaw irwieħhom biex ikunu jistgħu jiġġieldu aħjar id-drittijiet tagħhom. Naf li huwa suġġett jaħraq u naf li l-Kummissjoni wedet illi ħad toħroġ tqarrija wkoll fuq il-platform workers iżjed tard din is-sena. Kien hemm ukoll organizzazzjoni oħra li diġà ħarġet ħafna informazzjoni fuq il-platform workers u tistgħu forsi tagħtuha tajjeb jekk tinteressakom. L-aħħar mistoqsija kienet fuq ir-rakkomandazzjonijiet. Mela skont ir-regolament eh, tagħna, lan tagħna huwa li nippromovu id-dialogu bejn il-ħaddiema u bejn eh, min imexxihom. Ġifieri aħna żgur li aħna favur in-negozjar kollettiv Naħseb li għanna nqodu attenti għal tlet punti prinċipali. L-ewwel net irridu nippruvaw intejbu rabtiet bejn il-livelli differenti ta' negozjar. It-tieni ħaġa irridu nsaħħu l-awtonomija tal-imsieħba soċjali u għanna nippruvaw nsaħħu l-kapaċitajiet tal-imsieħba soċjali u nsaħħu iżjed id-dialogu soċjali. Naħseb li dak dik hija xi ħaġa li ħadd iddiskutu intom eh, iżjed il-qudiem ukoll. Mela ħaġa sajra fuq dak li ma konniex eh, semmejna sissa, il-punt dwar l-Estonja. Eh, iva skont l-analiżi tal-clusters tagħna, skont l-indikaturi li jużajna aħna fuq id-demokrazija industrijali, u skont l-indikaturi ta' kuntest, l-Estonja iżjed kellha affarijiet komuni mar-Renju Unit u mal-Polonja milli mal-pajjiżi Baltiċi l-oħra. Skont l-indikaturi li jużajna nerġa' ngħid. Is-senjura saqsitni wkoll fuq kif nistgħu nipromovu negozjal kollettiv ehm, fl-isfond tal-regolament wieħed minn wieħed tal-ILO. Daqsxejn komplikata din il-mistoqsija li xaħna eh, kif issemma riċentement il-linja bejn l-autonomija u l-intervjenija fina ħafna u għalhekk aħna iva rridu nipromuovu il-negozjar kollettiv imma minna l-oħra l-msieħba soċjali għandhom l-awtonomija tagħhom. Ġifieri aħna nistgħu nagħmlu għal li nippruvaw nindikaw il-vantaġġi tan-negozjar imma mbagħad fl-aħħar mill-aħħar il-passaħħa li jridu joħluh jridu joħduh ehm, l-imsieħba soċjali. Grazzi ħafna. Grazzi ta' dina il-prezentazzjoni ehm, interessanti ferm. Grazzi tal-li kellimtuna mhux biss fuq il-kontenut tal-preżentazzjoni tagħkom manka fuq il-metodi li użajtu. Grazzi tal-informazzjoni kollha li provdejtuna għaliex aħna jivanna bżonn dejta tajba biex namlu deċiżjonijiet tajbin. Il-diskussjoni tagħna jrid jkunu bbażati fuq id-dejta. Naħseb li l-preżentazzjoni tagħkom fuq il-modelli differenti ta' negozjar kollettiv li hemm fl-Unjoni Ewropea jistgħu jikkontribwixxu għad-diskussjoni kbira li għandna quddiemna ġifiri dik dwar il-paga minima Ewropea. Ħatkun diskussjoni eh, komplikata ħafna u sissa kull manna huwa eh, li għadu dajjef ħafna ġifiri grazzi ta' dak kollu illi għattuna l-lum.